Unijiet tal-laqa tal-Konsil Ewropew ta' 17 u 18 ta' Marzu 2016 u riżultati tas summit ta' bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Nistieden mill-ewwel il-President tal-Kunsill, is-Sur Donald Tusk, sabiex jitkellem jekk jogħġbok Sur Tusk. Danke, President. President, members of the European Parliament. Grazzi ħafna, Aziz President tal parlament Europeo. Membri onorevoli, f'jannar fl-aħħar ta' jannar jiena hawnhekk fil-Parlament Europeo, għed illi l-Unjoni ma' m'għandix iktar minn xorajn sabiex issalva salva l-zona Schengen u l-Konsil Ewropew ta' Marzu ħajkun l-aħħar mument fejn aħna nistgħu nevalwaw l-istrateġija tagħna u jekk l-istrateġija tagħna mhix se taħdem tajjeb kellna naffaċċaw il-konsegwenzi ġifiri il-falliment komplet ta' Schengen. Aħna użajna dawn ix-xarrejn bl-aħjar mod l-istajna. Sa dan it-tant f'dawn ix-xarrej jien organizzajt żewġ summits li kienu propju fuq din il kwestjoni fis-7 ta' Marzu il-Kunsill Ewropew ħadd tliet tliet deċiżjonijiet importanti l waħda kienet qiegħda tikkonferma it-tmiem tal-approċċ way through ġifieri illi tem il-fluss tal- migranti irregolari mir-rotta tal-Balkani. Din id-deċiżjoni tieħda tal-bażja tal-fatt illi ir-rispett tal balkani din id deċiżjoni tieħda tal bażi tal fatt illi ir rispett tal l-liġi Ewropea u tal-kodiċi ta' Schengen hija xi ħaġa li ma nistgħux nagħmlu mingħajrha. Tieni deċiżjoni li ħadna fis-7 ta' Marzu kienet li aħna rridu nżidu l-għajnuna militarja li tingħata lil Greċja. Aħna stabilixxejna strument ta' emerġenza ġdid sabiex ikollna 300 miljun euro din is-sena li taw lil Greċja żdanka lill-Istati Membri l-oħrajn li bħalissa huma ma' kusi minħabba l-krizi tar refugjati Aħna fil-fat id-detikajna aktar fondi u għajnuna sabiex eh, nejnu l-pajizi ġirinu kol tal-Greċja bħal fajrom kif ukoll għadin natu għajnuniet oħrajn l-istati membri. It-tile deċiżjoni li ħadna kienet fuq fatt li rridu nibatu lura l-immigranti mil greċja lura li Turkija dawk l-immigranti li m'għandhomx id-dritt ta' protezzjoni internazzjonali. Il-mexxejja kienu kontenti wkoll bil-preżenza tan NATO fl-Baħar tal Leġew fl-attivitajiet ta' kontrollu Turkija ftehmu li ħajjieħdu lura l-immigranti regolari kollha li kienu ħajnqabdu fl-irmijiet tat-Turkija. Fl-ewwel laqgħa tal-Kunsil tagħna f'Marzu jiena saqsewni wkoll il-mexxejja sabiex nrissoq il-qudiem il-proposti ta' Turkija u anka nistabilixxi pożizzjoni ġdida tal-Unjoni Ewropea bilan li jintlaħaq ftehim iktar tard fix matul ix xahar ta' Marzu. Dan il-ftehim intlaħħaq fil-Konsil tal-Konsil Ewropew ta' 18 ta' Marzu aħna f'sejemna illi l-immigranti irregolari kollha li ġejjin mit-Turkija lejn il-Gżejjer Grigi mit-20 ta' Marzu l-qoddim ħajjerġgħu jinbatu lura lejn turkija L-implementazzjoni kienet sir b'mod gradwali u li ħatkun ibbażata fuq il-prinċipju one for one ġvija għal kull immigrant li jiddibat naċċettaw wieħed Sirjan. Għalija dawn iż-żewġ elementi fiħdan il-ftejm kienu marbutin mal-fatt li aħna rridu niggarantixxu li nżommu mal-liġi internazzjonali mal-liġi tal-Unjoni Ewropea għalli bekk niskuraw li kull immigrant li qed jasal fl-Ewropa għaj kontrattat fuq baz individwali. U dan inkluda wkoll il-prinċipju ta' non reformo u eskluża kull tip ta' tkeċċija kollettiva. Il-Kummissjoni analizzat dan il ftejim jekk kienx legali jew lew nixtieq ningrazzja lil Sean Claude għal kontribuzzjoni li għamel minnaħat jow, minnaħat tal-Kummissjoni. U apparti minn hekk aħna isna wkoll tħassib ta' Ċipru. L-approċċ f'moħħi kien bazzat fuq solidarjetà Ewropea viżavi membru, stat membru wieħed. Kienem min sforza l-ċipru sabiex jamlu ċertu konċessjonijiet u jċedu fuq ħafna affarijiet. Din kienet xi ħaġa li nistajt nifhimha issa jiena mill-taċara mill-bidu li ma stajniex nissakrifikaw l-interess ta' ċipru dwa fil-kuntest ta' ftejim mat-Turkija. Eżis membri, aħna nafu kemm għandna biċċa xogħol diffiċli sabiex nelbu din il-kriżi. Mill-bidunet jiena sebt li kien perikolus illi nemnu illi jista' ikun hemm soluzzjoni effettiva li tsolvi problema mija fil-mija jiena nixtieq ngħid lil dawk kollha illi qegħdin jipruva jfittxu soluzzjoni maġika politika illi m'intomx ħassibu soluzzjoni maġika le m'hemm lebda soluzzjoni faċli fil-politika f'dan il-każ naħseb nista' ngħid illi hija impossibbli li titlaq soluzzjoni faċli aħna dak illi minn flok rridu namlu illi namlu sforzi fuq bosta livelli differenti li ħajkun sforzi illi ħajkun diffiċli għalina. Soluzzjoni li ħana għedin implementaw forse mhumiex is-soluzzjonijiet ideali. U anka l-ftajim ma' Turkija mhuwiex ftajim perfett u nafu li jista' jirrappreżentalna ċertu eh, ġifijiet u ċertu riski. Iżda aħna minna dak kollu li stajna sabiex niskuraw li dan il ftajim qed jirrispetta d-dinjità tal-bniedem. Iżda konvint mill-fatt li dan kollu ħajjiddependi fuq l-implementazzjoni. Il-fatt li għalaqna ir-rotta tal-Balkani dan juri kemm hemm problemi anka legali dak li għandu x'aqsam ma' Turkija. Jiena wkoll naqbel dwar dawn id-dubji, dawn id-dubji nistgħu innaqshom biss jekk is-soluzzjonijiet ikunu implementati hekk kif konna qed ftehmna dwarhom bit-dettalji kollha. Fis-sissin aħna rridu nqisu id-dubji illi qegħdin ikunu espressi aħna għandna l-istess minn min dubju kol iżda l lantana kien li naqsu l-immigrazzjoni irregolari u illegali lejn l-Ewropa. E kifet jiena mingħajr ma ħna jkollna aktar kontroll fuq il-politika tal-immigrazzjoni maħniex ħankunu f'pożizzjoni li nipprevjenu dizastri politiċi. U meta ngħid hekk diżastri politiċi qed infisser il-falliment u tkissir ta' zona Schengen, l-implikazzjonijiet li dan jista' jkollu fuq is-sigurtà tagħna, konfużjoni politika, nuqqas ta' sigurtà u anka il fat li ħajkun hemm iktar estremizmu fundamentalizmu. Llum fl-aħħar kulħadd fehem kemm konna qegħdin nirriskjaw u kemm għatfadal periklu wkoll f'din is-sitwazzjoni sabu fiha. Rridu wkoll nifhmu il fatt li s-sitwazzjonijiet esterni mhumiex ha jaħdmu dejjem favorina, aħna tallimna wkoll li l-unika mod ta' kif nistgħu innaqsu l-immigrazzjoni illegali huwa li aħna nindirizzaw dak li qed jikkawża l-immigranti. Ġifieri li jkollna dinja aktar stabbli jiena nixtieq ngħid ukoll biċ-ċar illi ħafna drabi dan instema bħala jisu skuza sabiex aħna ma namlu xejn fl-Ewropa fuq għadin il-bicċa tax xogħol. Jiena nittama li fl-aħħar ħanifmu illi l-Ewropa mandiġ iċċavetta maġika sabiex issolvi problemi kollha li hemm fid-dinja palissa. Apparti minn hekk nixtieq ngħidilkom li tant konna nkwetati fuq is-soluzzjoni maġika sabiex insibu l-problemi tad-dinja. Illi tlifna l-viżjoni li rridu nsolvu l-problemi tagħna l-ewwel ukoll. Apparti minn hekk irridu nerġgħu niksbu is-sens ta' responsabilta' għal soluzzjoni tal-problemi tagħna tal-Ewropa qabel ma nħarsu lejn il-bqija tad-dinja f'dawn ix-xarrejn aħna ffukajna fuq dak li aħna rridu nagħmlu fil-djar tagħna l-ewwel qabel ma nħarsu lil lejn u rnexxinna nilħu riżultati. Riżultati kienu possibbli minkejja l-fatt li aħna konna din nitkellmu anke fuq il-kawżi li tal-immigrazzjoni bħal faqar fil-Afrika ta' taħt is-Sahara, il-gwerra fis-Sirja u l-konfużjoni politika li kien hemm fl-Afganistan u fil-Libja ħna Libja. Għana mux biss ma solvejniġ dawn il-konfessjonijiet, iżda provajna naraw li hemm estensjoni bejn Turkija u Russja u li hemm ter stabilta f'bosta raġuni ma kienx possibbli umanament li aħna nsibu soluzzjoni dawn il-problemi kollha 50 xhur. Naturalment ħadd ma jista' jinjora laqas ir-raġunijiet li qegħdin waslu għall-immigrazzjoni u din hija xi ħaġa li aħna mhux biss aħna rridu nelbu iżda l-komunità internazzjonali kollha, ġifieri aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex nelbu l-kriżi tal-immigrazzjoni li ħan nippreżentaw mbagħad fil-summit tal-G7 fil-Ġappun u fis-summit tal-G20 fiċ-Ċina. Aħna nixtiequ li ntejbu l-iżvilupp soċjoekonomiku wkoll bilan illi nifukaw fuq l-edukazzjoni, l-kura tas-saħħa, kundizzjonijiet tax-xogħol, infrastruttura u kummerċ ejja ma ninsewx iżda illi meta aħna nindirizzaw il-kawzi tal-immigrazzjoni dan ħajkun sforz illi ħajkun verament kostanti u mhux ħajkonna garanzija li aħna ħajkonna suċċess minħabba li dan mhux ħajiddependi fuq l-azzjonijiet tagħna. Għalhekk aħna rridu nkunu iktar effettivi l-ewwel qabel kollox nkunu effettivi fuq bosta affarijiet fejn nafu li hemm ħafna affarijiet jiddependu fuqna bħal pereżempju l-ġestjoni tal-kriżi hawnhekk fl-Ewropa stess. Eżiz membri onorevoli, issa li eh, naħdmu f'dan l-ispirtu b'mod attiv aħna rridu niftakru wkoll li mhux m'hemmx biss ir-rotta tal-Balkani, hemm ukoll pajjiżi oħrajn li qed jistennew l-għajnuna tagħna mhux biss il-Greċja u l-Bulgarija, pereżempju eh, il-pajjiżi tal-Mediterran ċentrali, nafu li hemm numru ta' migranti li lesti li tilqu mill-Libja u din ħaġa allarmanti ġifri aħna rridu nkunu solidari ma' Malta u mal-Italja jekk jitolbuna lajnuna. Mhux se jkun possibbli li aħna sempliċement naqbdu napplikaw is-soluzzjonijiet li applikajna fil-każ tal-Balkani, mhux biss minħabba il-fatt li l-Libja mhuwiex pajjiż stabbli, iżda anke ħabba raġunijiet oħrajn. Jiena naħseb l-azzjoni li ħadna fuq ir-rotta tal-Balkani ħadni għada xej tard minħabba illi għalek kumbat kellna nalqu l-frontieri fiż-żona euro fiż zona Schengen. Għalek importanti li l-kooperazzjoni sħiħa mal italja u ma' Malta hija kundizzjoni sabiex nlevitaw li jerġa' jiġri xi ħaġa bħalma fil-Balkani minn issa l-qudiem. Eżis membri, domna ħafna mifrudin kien hemm min kien favur is-sigurità u min kien favur il-ħtiġijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Issa qegħdin naqdu dawn iż-żewġ affarijiet. Il-fatt li rridu nkunu miftuħin u tolleranti għall-immigranti u nejnu u fl-istess ħin ikon iktar sigurta naħseb illi din kienet l-ikbar kisba ta' suċċess li aħna nirxinna nilħu. Naħseb illi fuq din irridu nieħdu iktar azzjoni, ejja ma nibżawx minn din it-tensjoni. Naħseb li f'dan il-moment kritiku, storiku, l-Ewropa ħarġet rebbieħa meta Provat tikkonsidra dawn iż-żewġ punti fl-istess waqt sabiex nkunu verament Ewropej rridu nkunu miftuħin tolleranti iżda fl-istess ħin rridu nkunu effettivi u naħdmu b'mod eh, stret ħafna. Il-fenomenu Ewropew kien il-possibilità li aħna nibdlu dan kollu f'enerġija pożittiva u dan il-fenomenu għandu jkun ippreservat. Ningrazzjakom ħafna. Grazie ħafna l-President Tusk. Issa fissem il-Kummissjoni għal President Juncker. Kirchhoff. <clears throat> Sehr President. Signori e deputati. Violenza fanatika amia illi jafu rifugjati kull jum fis-Sirja u postijiet oħra u jipprovaw jaħarbu, Jippruvaw jaslu għall-Ewropa imma jaqgħu fidejn it-traffikanti illi forsi b'xi investiment żgħir f'dawn il-biċċiet tal-baħar mbagħad ovvjament jaslu għal fatturat ta' xi minn tlieta ta' 6 miljuni biss għal 2015. U għalhekk dan huwa it-traffiku ta' snerrija ta' dawn l-bnedmin aħna nixtiequ noħdulhom posthom billi huma itolbu l-azil. Olek dinja l-intenzjoni tal-ftejim ta' 18 ta' Marzu bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u li aħna bdejna nimplementaw. Jow taċċettaw illi il-liġi fil-baħar tal-ġew hija fidejn traffikanti u niskriminali, kriminali, jew taċċettaw kemm tajba l miżura tal ftehim illi tikkaratterizza r relazzjonijiet fil-qasam tar-rifuġati bejn Unjoni Ewropea u t-Turkija. Ovvjament, mhux faċli. Jiena mill nett kont qed ngħid illi se tkun ħidma diffiċli ħafna u hekki. L-implementazzjoni tagħha hija u responsabilità tal-awtoritajiet Torok u Grigi Imma ovvjament aħna wkoll id-nerfaw responsabilta, aħna l-koll. Il-Kummissjoni edha emmek bil-koordinatur taħħa, il-Sur Davej, illi qed jaħdem f'kollaborazzjoni mit-qrib ħafna mal-Aġenziji Ewropej, l-Awtoritajiet Grigi u Torok biex najnuhom fl-implementazzjoni tal-ftehim u fir-rispett ta' drittijiet Ewropej u tal-liġijiet internazzjonali sissa mill-4 ta' april, ġifiri data tal-se, 325 rifuġati illegali marru lura mill-Greċja għat-Torok u wkoll kien hemm istess numri li ġew lura lejn l-Ewropa mis-Sirja. Ġifier dan huwa biss bidu. U mhux biss il-Greċja imma t turkija wkoll imma l-Istati membri kollha għandhom bżon juru li jistaw jilqaw din l-sfida biex ikunu jistaw jimplementaw dan il, uh, din il-politika ta' ritorn u ta' reinstallazzjoni. Responsabilità tagħna rifuġjati, Sur President m'għandix tieqaf fil-frontieri esterni. Il-punt ta' tluq tagħna fil-pjan mat-Turkija huwa ibbażat fuq laqda ta' bejnietna ħalli bekk aħna noffru perspettiva għal futur li dawn immigranti u iktar opportunitajiet għal ġejjini. Għalhekk l-faċilità ta' 3 biljuni importanti ħafna. Huwa verament importanti aħna sa l-aħħar tas-sena 2018 nkunu nistgħu niftehmu fuq lotja ta' 3 biljuni oħrajn. Naħseb li l-flus mhumiex qegħdin hemmhekk sabiex jingħataw fidejn tat-Turkija awtomatikament iżda il-flus iridu jkunu hemmhekk għal benefiċċju tal-refuġjati. Nies li għandhom bżonn prodotti tal-ikel, nies li għandhom bżonn jibatu l-tfal tagħhom l-iskejjel, nies li m'għandhomx biżżejjed wejġ laqqas sabiex jipproteġu ruħhom il-bar tal-hekk aħna qegħdin ippruvaw nipplementaw bosta proġetti permezz tal-użu ta' dawn it-3 biljuni li aħna qed ninvestu u nagħtu lit-Turkija jina u koll edin natu iktar 54 miljon jħor sabiex natu għacċess għall iskeja l-tfal. parti minnek kem 4 miljon euro jħor li għattina tal-ajuna umanitarja. U naħseb illi bekk 735 refugjati jkunu jistaw jinataw l-ikel, prodotti tal-ikel, bosta proġetti li parissa din implementaw. Jien ħafna drabi saqsuni u hekk jekk it-Turkija u wiex wieħed mill-imsieħeb minsiba li aħna ristgħu verament inserħu fuqu. Jiena naħseb illi naturalment il-iktar minn kwestjonijiet li verament aħna għanna pozizjoni differenti vizavi Turkija, iżda għandi xi ħaġa ċara f'moħħi iktar ma' naħdmu fuq il-kooperazzjoni fuq ir-refuġjati, naħseb illi għal din ir-raġuni minkejja li aħna maqudin fuq din il-ħaġa xorta waħda l-pożizzjoni tagħna ma nbidlix, ġifieri aħna xorta waħda għadna insostlu illi għandu jkun hemm ħelsien ta' libertà tal-espressjoni, ma nistax nimmaġina illi kien hemm wieħed mill-dawn in-nies Ġermaniżi li hija attiv fuq televiżjoni li issa qed ikun akkużat mill-Gvern Tork minħabba satira illi huwa għamel fuq Erdogan. Jiena naħseb illi fil-fatt dan dawn maffariet li jaqduna iktar l-inna u jirġunna ħadnu iktar valuri tagħna. Jien naħseb li s-sobija mat Turkija tista' tiftaħ iktar dialogu fuq il prinċipju u lejnin li huma l-qalbna għalli bekk aħna kun nistgħu nkellmu aħjar l turkija u nuru aħjar x'numa l-affarijiet li huma importanti għalina. Aparti minn hekk dwar il- proċedura ta' ta' sħubija possibbli ta' Turkija jena naħseb li dinja xi ħaġa li nista' nkun favorija. Issa fost is-soluzzjonijiet li aħna kena dispożizzjoni tagħna, il-kooperazzjoni ma' Turkija sabiex nelbu l-kriżi tal-rifuġjati kienet l-aħjar opportunità. Naturalment il-kriżi dejjem ikollha żewġ naħat u jiena naħseb illi aħna irridu wkoll eh, nkunu konxi minn ieħor. It-Turkija fit-Turkija hemm kważi tliet miljun refugjat li jgħat jgħix hemmhekk iktar minn mill-Ewropa. U għal ġirraġuni aħna l-ġirrin tagħna ta' Turkija ma nistax nħalluhom waħedhom meta jaffeċċjaw din ir-responsabilità fuq hekk tfisser solidarità jekk aħna bejnietna lessi li nkunu qed nuru solidarità aħna rridu verament nuru solidarità anke mal-pajjiżi l-oħrajn. is our guiding light. Is-solidarjetà hija xi ħaġa li tista' tmexxina il qudiem Aħna nafu x'inhuma l punti ewlenin tagħna u t-traffikanti tal-bnedmin jafhom ukoll aħna konna qegħdin nesplojtaw dak li aħna kellna u l-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni proponiet il-riformi naħseb li hemm bżon namlu tlet affarijiet l-ewwel qabel kollox l-ewwel net aħna rridu namlu ċara li ma stat membru huwa responsabbli għal talba tal-azil u sabiex tkun ipproċessata jiena naħseb li din il-sistema tal-azil għandha tkun ċara għandha tkun sostenibbli anke fi żmien ta' kriżi apparti minn hekk irridu niżguraw ukoll illi kull raġel mara u tifel u tifla jirċivu l-istess trattament kullimkien fl-Ewropa ġifiri bżonn li kollna sistema tal-azil armonizzata fuq il-livell Ewropew. Parti minn hekk naraw li daw kollha li l-azil jibqgħu fil-pajjiżi fejn intbatu. Dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu niżguraw li jista' jibqa' l-ordni fil-pajjiżi tagħna ħalli bekk ir-rifuġġjati jkun jistgħu jibbenefikaw mid-drittijiet li jistgħu jingħatawhom speċjalment jekk jirrispettaw l-obbligi illi għandhom. Għal din raġuni solidarjetà aħna ma nistawx nitfullu l-istati membri, naħseb illi il- mux il-pajizi għandhom jiddeċidu li ma sem ħajjihdu fil-din il-sistema, jena nishtiq li dan il-Parlament Ewropew jena sabiex aħna jkollna l-aħjar sistema madwar id-dinja. Intom kelkom l-opportunità li tatuna gwida qabel ma l-pubblika l-proposta l-ġimgħa d-dieħla. Nittamaw li intom taqsmu l-opinjoni ta' kommana. Jiena kuntent ħafna fuq il-fatt li l-Kunsill Ewropew ta' 18 ta' Marzu appoġġar l-istrateġija Ewropea ta' tkabbir u stabilta naħseb li dawn huma punti importanti ħafna rridu nħadmu investizzjoni, riformi kif ukoll finanzi pubbliċi b'saħħithom. Jien naħseb li din l-istrateġija tista' twassal riżultati tajbin u diġà din naraw l-ewwel situazzjonijiet. Is-situazzjoni ekonomika globali għadha fraġli ħafna. is kabir ekonomiku għadu miexi bil-mod ħafna u għadħanna 22 miljon persuna li għadhom edha u dawn l-nies għaw bla xogħol jekk aħna ma nistgħux nelbu l-kriżi ekonomika u finanzjarja. Ġurnata qabel il-Kunsill Ewropew il-Kummissjoni ħarġet bl-istrateġija fil-kuntest tal-industrija tal-azzar. Jiena nixtieq illi nappella mod espliċitu illi l-problemi tal-industrija tal-azzar rridu noħduhom bis-serjetà. L-industrija tal-azzar mhijiex industrija kwalunkwe, l-industrija tal-azzar hija industrija verament importanti. Il-post fejn aħna qegħdin niżviluppaw teknoloġija li orjentata għal ġejjini u l-ħaddiema f'dan il-kuns f'dan is-settur mhumiex sempliċiment ħaddiema il mhumiex m'għandhom l-ebda ħila anzi dawn huma nies li huma esperti fix-xogħol tagħna u rridu nappoġġawhom u ngħinuhom kif nistgħu. Għal din raġuni aħna rridu illi bl-enerġija kollha tagħna naħdmu kontra l-prattiċi li mhumiex ġusti u rridu wkoll naffaċċaw il-produzzjoni għalura dinija tal-azzar, ninvestu fit teknoloġiji tal-ġejjieni u ninvestu wkoll fil-ħaddiema tagħna li jaħdmu fis-settur ta' l-industrija. Fl-Ewropa għandna 360 industrija li fil-fat jaħdmu f'dan is-settur jiena nixtieq li fil-fatt dawn jibqgħu fl-Ewropa dan huwa l-għana u lini tagħna. Sur President, il-kummerċ ħieles għandu jkun ukoll kummerċ ġust. Issa aħna qegħdin investigaw dawn il-prodotti tal-azzar li ġejjin miċ-Ċina ħalli naraw jekk dawn kienux soġġetti għal dumping fuq is-suq Ewropew il-Kunsill Ewropew qabel mal-miżuri illi tieħdu mill-Kummissjoni anka fil-qasam agrikolu. Dan huwa punt importanti ħafna fix-xogħol li qegħdin nagħmlu bħalissa. U l-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni pubblikat il-pjantazzjoni tal-VAT illi qiegħed jagħti l-Istati Membri iktar flessibilta sabiex jistabilixxu rata tal-VAT skont il-prijoritajiet ta' pajjiżhom. President membri onorevoli f'dan iż-żmien ta' turbulenzi naħseb l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tkompli tipproteġi l-interessi Ewropej u tara li aħna nkunu iktar ikun iktar prosperità. Bekk aħna bessibna nikkonsidraw il-garanzija tal-istabilità u naraw illi nkomplu sejrin hekk. Grazzi. Vielen Dank, Herr Juncker. Für die EVP. Grazzi ħafna sa għanna Sur Weber fissim il-PPE. Sur President, eżis kollegi, għal xur sħaħ għawek fil-Parlament Ewropew konna edin ninaqdu l-kol flimkien sabiex nekritikaw l-Konsil tal-li maħadux azzjoni u għal-din raġuni jena nishtiqnejt grazzi l-Konsil li fil-laqa ta' qabel lajt intom nirxilkom tiftebu mat-Turkija fuq eh, ir-rotta tal-immigrazzjoni tal-Balkani issa nistgħu ngħidu li l-kapijiet ta' gvernijiet u tal-istat irnexxilhom jagħtu tweġiba komuni. Għal għagġuni nishtiq nixtieq ningrazzja ħafna b'mod espliċitu l-President ta' Donald Tusk Nasab li huwa grazzi għall impenn tiegħu li li aħna niġbru l-interessi komuni tagħna ħalli nsibu triq eh, l-qoddim, nistgħu sanna l qudiem flimkien. Il-fatt li aħna eh, ftemna ma' Turkija naħsbu illi fil-fatt nistgħu aħna nsibu pass il-qoddim, nieħdu pass il-qoddim fl-imkien u dan din l-alternativa li għanna jiena naħseb li il-fat li ħanibatu lura l-immigranti illegali issa dinja sistema ta' ritorn li qiegħda taħdem tajjeb u anke ġrida kontra traffikanti tal-bnedmin dinja xi ħaġa importanti ħafna l-ewwel messaġġ ewlien li aħna batna. Aħna din ġildu kontra l-flussi migratorji illegali naħseb li l-ewwel ħaġa li aħna qegħdin nagħmlu hawnhekk fil-rotta tal-Balkani rridu nagħmluha wkoll fir-rotta tal-Mediterran kif qed inti, Sur President. Jiena naħseb illi anka f'dak li għandu x'jaqsam l-affarijiet li huma kontra il-liġi, anka dak illi qiegħed isir min-naħa tal-komunisti minħabba illi sur Tsipras kien wieħed mill-komunisti madwar il-mejda illi fil-fatt kienu qed jipparteċipaw fit-tejta din id-deċiżjoni. U għal raġuni jena naħseb li l-istess ħaġa nista' ngħidha għal kollega Ferħofstaf minħabba illi il-kollegi tiegħu Rutte pereżempju bħala President tal-Kunsill u Michel bħala President Liberali konfermaw dan kollu. Nittama li l-Partit tal-Liberali ħajkun favur dawn id-deċiżjonijiet ħalli bekk permettu l-Kunsilli li jimplementaw dan miżuri. Apparti minn hekk l-Ewropa għandha bżonn il-frontieri barranin, iżda aħna maħniex fortezza. Aħna nixtiequ li ngħinu lil dawn in-nies li huma fil-bżonn. U aħna napoġġaw dawn lotja ta' flus u kol biex ngħidu l refugġati minnħata PPE. E kien hemm mijiet ta' luf ta' nies li kienu qegħdin jitlu mingħajr analiżi mingħajr kontroll tal-identità tagħhom u l-Kanadin din jidħlu fit-territorju Ewropew u jiena naħseb li grazzi għall-għajnuna anke mill-pajjiżi ġirien bħal fajrom din hija xi ħaġa li m'għadix issir. Ir-refuġjati ma jistgħux jgħodu jażlu huma l-post fejn jixtiequ imorru fl-Ewropa u nixtieq nisħaq ukoll fuq dak illi qal Jean-Claude Juncker illum aħna b'dawn il-punti llum għandna l-opportunità li relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija nerġgħu natuwa bidu ġdid. Irridu naraw li subija ta' bejnietna tkun qed taħdem tajjeb għalli aħna naħdmu flimkien mod tajjeb u għaldin raġuni l-President Erdogan aħna rridu nejdu l illi u jgħat jirriskjaw korċer ċertu affarijiet minħabba l ħelsin tal-mezzi ta' xandir, il-drittijiet tal minoritajiet u dritt tal-espressjoni tal-kelma, eh, dan irridu kunu rispettati nkella ma' femċej fuq l-okkazjoni li l-ek. Aħna għad nitkellmu mhux biss fuq eh, il-ħelsin fit-Turkija tal-espressjoni, iżda kal ħelsin tal-espressjoni fl-Ewropa u tal-mezzi ta' xandir fl-Ewropa. Erdogan irrid jirrispetta dak li aħna għandna bħala valuri fl-Ewropa. U anka kwestjoni ta' tkabbi, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq dan ukoll. L-istat jista' jitkellem b'mod u ukoll fuq dan il-bira il ċer tal-delegazzjoni ta' ċipru, aħna konna qegħdin nitkellmu fuq eh, tkabbir fil-fatt fuq situazzjoni ekonomika u naħseb ċipru huwa modell u eżempju ta' suċċess ħarġu mill-programm ta' għajnuna. Naħseb li ewrew kif wieħed jista' jorganizza jruħu aħjar ħalli joħroġ minn dan il-programm tajnuna. Naħseb li mixin fid-direzzjoni tajba minħabba li għandna aktar stabilta iżda fl-istess ħin aħna qegħdin nesperjenzaw kampanja elettorali fejn il-partiti qegħdin jiddubitaw fuq dan, qegħdin jgħidu l-elettorat li m'hemmx bżonn li nimplementaw iktar riformi u illi qegħdin jagħmlu għediet li hemm flus illi dawn il-flus fil-fatt ma jeżistux anke pereżempju fil-Ispanja fejn forsi ħajkun hemm elezzjoni mill-ġdid minn hawn ftit ġimgħa oħra Nishtu ngħid li l-elettorat Spanjal temnux lil dawn il-gideb li qegħdin għom anke l-partiti tax xellu anke tsipra irid jara illi fil-fatt jimplementa l-riforma tal-pensjonijiet temnux lil dawn il-giddibin ma jistax ikun illi il-flus jibqgħu jintafqu fuq dan l-affarijiet hemm bżonn ta' riferma. L-unika mod serju ta' kif aħna nistgħu nimxu l-qudien huwa l nimplementaw ir-riformi ħalli jkollna budgets iktar stabbli. Dan huwa l-unika mod ta' kif il-PPE jkun jista' jara li jista' jkollna mod sostenibbli ta' kif nistgħu nimxu l-qudiem. Grazzi. <clears throat> Sur Weber għandek is-Sur Lambert li xtieq sasik mistoqsija. Danke, sehr kollege. I'm going to ask my question in English. Grazie kollega, fil-fat mistoqsija tiegħi ħana mela bl-Ingliż. Smajtek titkellem dwar il-fatt illi sur Erdogan ma jirrispettax il drittijiet tal-bniedem u l-kumplament. Ajna ma nafx, xsib ta' s-saxħa għandek jentu l-kanċellira tijak fuq dan l-individu meta inti kollok taċċetta kollox, sempliciment biex jizom il-refugġati. Wasaltu f'punt fejn meta komedjant l-Germania jaddi l-Erdogan bizmin il-kanċellira stess tħossa skomda ma tafx kif titratta situazzjoni biex tipprova tikkontenta l Erdogan. Ta' mhux sinjal ta' saħħa kif kien ifan itħaq f'wiċkom dak li qed tagħmlu. Ħalluh li Manfred Weber jitkellem mela li xjiena mill-kanċellira nieħu l-rit. Vielleicht äh, genau zunächst mal Applaus von den Rechten für diese Frage nara li kien hemm applaws tal-Partit tal lemmin għal din il-mistoqsija tnaħu gost. Jiena minix qed nitkellem f'issem il-Kanċillira, jiena qed nitkellem fissem il-PP fil-Parlament Ewropew naħseb li inti qed titkellem ukoll fissem il-Partit tal-Ħodor. Jiena nista' ngħid f'issem il-PPE illi dwar din kwistjoni tal-viza ħna maħniex ħanatu lebda skont, maħna ħanatu lebda vantaġġi, mux ħajkun hemm liberalizzazzjoni tal-viza jekk it-Turkija mux ħajżomu mannaħa taħħom tal-ftejim. Jina naħseb li dwar il-pozizjoni ta' Erdogan aħna nittamaw li l-lum ħana nivvutaw for riżoluzzjoni ħalli bekk aħna nsibu soluzzjonijiet prattiċi mal-pajjiżi ġirien tagħna li huma tajbin fil-prattika ħalli bekk nagħmlu ċara li aħna qegħdin nistennew mit-Turkija li jirrispettaw id-drittijiet tagħna nittama illi dan ħajkun punt li ħajkun imħaddan minn kull partit. Grazzi. Issa s-Soċjalisti Demokratiċi Sur Pittal. Grazie Presidente. Grazie President. Ina Napprezza klim il-President Tusk, dan il-ftejn perfett mhuwiex inti U jina nifhem l-intenzjoni tajba u pożittiva li fakkar il-President Juncker. Irridu inneħu din is-seta illi għandhom fidejhom it-traffikanti tal-mewt Iżda id-dubji tiegħi u tal-grupp politiku tiegħi hemmhekk għadhom aħna konkludejna f'tejm puntu fil-waqt meta it-Turkija tingħalaq fiha nfisha l istabba ħielsa qed tiġi repressa drittijiet tal-minoranzi jiġu ignorati. Jena nitlob l-Komissjoni l-Konsell li jagħmlu monitoraġġ bħalma qalu li sejrin jagħmlu dwar ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem ta' dritt umanitarju min-naħa tat-Turkija. Illi nsaħħu l-appoġġ ekonomiku u ta' riżorsi umani l greċja li jkun hemm attenzjoni partikolari għan-nisa u għat-tfal illi niverifikaw il-possibilità ta' ġestjoni Ewropea għal-hotspots. Najdu għakifini, ejan kunu onesti. Għana nistaw nikkritikaw dan il-ftejm u jinek qed namel, ma dan kollu dan il-ftejm konna obbligati, konna mġela mill-egoizmu u l-eluq ta' xieħut mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea illi rifjutaw illi jamlu il rilokazzjoni tar-rifuġjati. Baketta maġika mannix biex insolvuha din il-biċċa. Iżda nafu illi l-muftih li permettilna nirbħu l-sfida jinsaf mekkanizmu obbligatorju awtomatiku palma proponiet il-Kommissjoni Ewropea għal l-immigranti u rifugġati. Irridu nikkonsidraw ukoll il-possibilità ta' sanzjonijiet kontra dawk il-pajjiżi illi xeklu il-proċess mhux aċċettabbli llum il-ġurnata li minħal waħda jiġi imċan far pajjiż li għal 0.ħaġa fil-mija jaqbes id-deficit iżda mbagħad talaq mhux għajn imma tnejn għal dak is-sabotaġġ minn stati membri illi m'għandu ebda responsabilità lejn il-politika ta' migrazzjoni. Ma nistawx inkunu da stant stretti fuq il-flus u lax fejn jitlu l-persuni. Hemm bżonn strateġija komplessiva m'għandniex biss leġew il-Balkani, il-wasliet fuq il-nofsenar jizdiedu u għanna bżon impatt l izvilupp pal pajjiżi Afrikani kalla fix xarġejn raw eżodu ġdid fil-Mediterran. L-immigranti ħajibdew jażlu jekk mhux mill-Afrika mill-Albanija u ħana sejrin namlu. Ħanibnu il-ħitan fuq l-ilma? Biss ma jħetamil xens, mux realistika li twaqqaf fin nies bil-ħitan, għanti jaru kaza. U ngħidu anki lejn l austria x'inhi din il-frontiera preventiva għal 25 rifuġġat kuljum qed ngħidu. Xiġifieri? li għaru kaza taħsara. Mela dastant fil-ġimgħat li ġejjin għan okkazjoni storika. Għanna l-opportunità li tiġi bil-possibilità ta' riforma ta' Dublin. Juncker reġa i-propona pattaljanza mal-parlament, jina najt Iva. Iva li president Juncker, Iva pattaljanza mal-parlament. Istaqa l-riforma ambizjuża, koraġġuża, illi titħol fil-font u fil-qalba ta' regoli ta' Dublin sabiex irnexxin nammexxu politika ta' żil komuni fuq livell Ewropew. Inkompli nibqa' nemmen u b'dan nikkonkludi sur President illi fi żminijiet da stan diffiċli. Irridu nafsu fuq dak li għadna, dak li għad il-forzi Ewropejisti illi għadhom jeżistu hawnhekk fil-bqija tal-Ewropa. U mhux nagħtu vantaġġ il dak illi lilna jifridna fi żmien da san diffiċli. Huwa l-aħjar illi nevitaw din is-sala fagora l-kampanja elettorali ta' Spanja, tal-Greċja u tal-pajjiżi l-oħrajn. Ejjen nħalluha hemmhekk dik hawnhekk, ejjen nippruvaw inżommu l-aqda tagħna sabiex innibdlu l-Ewropa u sabiex insalvaw l-Ewropa. herr abgeordneter sulik möchte ihnen eine Frage. Sir Pitella, l-Onorevoli Zulik jixtieq jistaqsik mistoqsija jekk jogħġbok Sir Zulik. Pekne. Vážený pán Pitella, chcete trestať krajiny, ktoré od... Sir Pitella, inti tixtieq eh, tagħti pieni lil dawk il-pajjiżi li ma jidux jaċċettaw l-immigranti. U jekk il-maġġoranza tal-persuni ta' dawk il-pajjiżi ma jridux jieħdu mijiet ta' eluf ta' immigranti, għandhom dawk il-pajjiżi jinjoraw ir-rida ta' pajjiżhom, tweġiba diretta. Sicuramente direttissima, non diretta. Se un paese decide... Iva, zgolentik tweġiba diretta jekk pajjiż jiddeċidi liberament illi jidħol fl-Unjoni Ewropea u obbligati jidħol għad deċiżjonijiet li jittieħdu b'mod intern fl-Unjoni Ewropea. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die ECR-Fraktion Herr Kamal. Sir Kamal für Samuel Group, ECR. Last September, Franz Timmermans F'Settembru is-Sur Timmermans tkellem hawnhekk biex jitkellem dwar il-kriżi ta' rifuġjat u l-immigrazzjoni u qal mod drammatiku li xitwa waslet. Issa waslet ir-rebbieħa qegħdin naraw il-fjuri jiftħu u qegħdin naraw il-sajf ġej u l-Organizzazzjoni Dinja l-Immigrazzjoni qed tgħid li tmien darbiet iżjed nies qasmu fl-ewwel tliet xhur tal-2016 meta mqabla ma tal-2015 indikazzjonijiet huma li l-wasliet tas-sajf ħajaqbżu dawk ta' snin preċedenti, bosta li qegħdin jaħarbu mill-barbarità u terrorizmu li hemm f'dawn il-pajjiżi u oħrajn qegħdin ippruvaw isibu ħajja aħjar naturalment f'pajjiżna ħadd ma jrid jerġa' jara dak li rajna fl-modi u ma rridux naraw l-istennija jekk um, iż-żona Schengen u s-solidarjetà jistgħu xibqgħu għaddejjin b'saħħithom. It-tweġiba tagħna għandha tinbidel. Irridu nuru li aħna tallimna mill-fallimenti tal-2015. Fil-waqt li s-sur Tusk jammetti illi mhux il-ftejm mhux eżattament perfett, ħareġ ħafna mill-Kummissjoni l-Kunsill biex tiġi trattata il-kriżi, xaġa li taleb il-grupp tiegħi u appoġġajna miżuri għal frontieri esterni, titjib tal iskambi ta' formazzjoni ta' zona Schengen, programm tal-edukazzjoni u ritorn aħjar u trattament anki tal-traffikanti. Ista, ittieħdu miżuri illi jistaw joħolqu iktar problemi fil-ġejjeni fil-waqt li jserħolna moħna minnaħa l-oħra. Il- Turkija aċċettat 2.7 miljoni rifuġġat xorta waħda aħna għandna tħassib dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija mill-lat prattiku, mill-lat legali u anki mill-lat etiku. Fi żmien naraw jekk dawn dan it-tħassib jagħmel sens jew le. Anki l-kanċelliera ferħet b'dan il- ftehim iżda hemm anki dubji minnaħat oħrajn. Nejxu fid-dinja tal-internet u l-medja soċjali. Ħaq jintbatu messaġġi kostanti biex ir-rotot jinbidlu kostantement minn Spanja, mill-Italja, minn Malta biex insemmi xi ftit. Issa dwar komunikat tal-Kummissjoni Revizjoni tas Sistema ta' Dublin. Rajna taħlita ħafna, żewġ ta' riforma għażla illi nerġgħu nibdew kollox ikonna ċentralizzazzjoni tal-proċessar tal-applikazzjonijiet, l-oħra illi tipprova tejjeb il-sistema li għanna attualment biex nejnu l-istati li qegħdin jiffaċċaw l-ikbar kriżi. Issa rridu nażlu bejn jew naddu għall-idealizmu illi ma tantx għandha ċans tirnexxi, jew inkella nippruvaw ntejbu s-sitwazzjoni bir-realizmu. Naħseb illi l-pubbliku jippreferi l-pragmatiżmu iżjed mill-idealizmu. Għada stant flok pjan grandjus idealist ejja ntejbu u il-regoli li għanna n-permettu li għadmu tajjeb. Ejja ma inwarbux dak li għanna fil-disperament. Ejja nirritornaw dawk li mux għadin jħarbu mill persekuzzjoni l-gwerra u l-inġustizja. Għadin jiġu għonek naturalment għal ħajja ħjar, għal dak hemm il-kanali normali. Ejan ntejbu l-ċentri ta' detenzjoni, nħaffu l-proċeduri tal-proċessar tal-applikazzjonijiet irridu nejnu li rifugġati jaqreb lejn pajizom jew namlu risistemazzjoni immedjata minn dawn iż-żoni ta' konflitt. Irridu nuru li għanna sistemi ta' azil li huma sodi u ġusti, għabbażi ta' kompassjoni u pragmatizmu. Għadda stant il-messaġġ tiegħi li din is-sala u l-Kummissjoni Ewropea li l-Istati membri huwa dan Wieħed sempliċi. Ġej sajf. Mannix bizzejed żmien nerġgħu nibdew mis xejn Għanna bizzejed żmien biex insewu il-problema. Grazie. Sur Sir Kamal, l-Onorevole Grappini, tixtieq mis mistoqsijak, jogħġbok. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie ħafna, President. Sur Kamal, Inti qed bosta u bosta drabi li għanna bżonn il-pragmatizmu u miżuri ġodda u rridu nifmu il-bżonn ta' solidarjetà u l-umanizmu. Kiku inti kont President tal-Kommissjoni, xkont tagħmel int? biex twetta dak li għed hemm bżonn nisir, dejjem tajdinna x'għandu bżonn nisir, kif għandu jsir qatt ma tajdinna. Xkont tagħmel int bħala President tal-Kummissjoni? Qed nara President tal-Kummissjoni ħares lejha mhux lejn tweġiba iżda bit-bissima. Mela, il-kwistjoni għawnek xini, Ija l-pragmatizmu, iva, inti tista' tgħidli li għandna bżonn ta' pjan grandjuż u għandna bżonn ta' soluzzjoni tal-istati membri żdarajt ir-reazzjoni fl-istati membri surek il grupp tiegħi. Saqsa sija pertinenti meta qal x'jagħmlu l-politiċi meta l-biċċa kbira tal-votanti fl-istati membri tagħhom iridux soluzzjoni imposta mill-Unjoni Ewropea. Xajt is-Sur Pittella, Sur Pittella jgħid li jridu jaċċettaw id-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea. Ma nasibx li din soluzzjoni, soluzzjoni il li tara xistaw jagħmlu l-istati membri, titkellem ma' ras imbras, qatt irid soluzzjoni iżda ma rridux soluzzjoni imposta fuqhom. is sur Verhofstadt, Ivas, kollegi, għandek għawl, meta tilab bin sejr t tinħaraq. L-impressjoni tiegħi hi dak u li għat jiġri issa bil-ftehim tat-Turkija bil-ftejm ta' Turkija il-għala il-għalix aħna i-provajna naddu l-problemi kollha tagħna lill mesċe autokratiku, s-sur Erdogan. X'inhu jagħmel? Jumejn ilu is-sur Erdogan ta' istruzzjonijiet l gvern Ġermanis biex l-prezentatur Ġermanis minħabba poezija satirika jridu mixli u mfittex issa bil-orzi dan jista forsi ma joġobx li li personalment ma joġobnix dak li kiteb, iżda f'soċjetà ħilsa dawn il-poeziji satiriċi għandhom ikunu possibbli. Dak huwa il-prezz illi nħallsu bi pjaċir għall-libertà tagħna. Għalda stand biex imur lura għal Sur Erdogan. Għana ġitajnih il-muftiħ għal bibien tal-Ewropa u issa qegħdin intuħ anki nirriskjaw il-muftiħ għall-istampa tagħna. Illa li xissa ekk jibda jikkontrolla l-istampa u l-medja tana. Dan mux għet jissorprendini li li, mux għet jissorprendini li għet jġri, illa li xek inti għet ruħek għad dispozizjoni kompleta u assoluta ta' xaħat, jekk inti responsabilta tijak taddija l-pajis terz palma Turkija fl-opinjoni tijaj, dan huwa biss il-punt ta' tluq, il-bidu ta' dak li jina nsejjaħ politika tal-Bazar Tork. Dak li dikjera il-Parlament Tork. Is-Sur Erdogan illi jekk fi żmien xarejn ma jkollux il-liberalizzazzjoni tal-viża illi talab iħassar kollox. Irrilevanti mbagħad jekk iżomx mal kondizjoni kollha imposti fuq u stant aħna edna l-inna nfusna għalli jrit s-sur Erdogan u l-gvern tijaw. Għaldastant, l-impressjoni tijaj i illi s-sur Erdogan għat juża issa bħala arma dawn ir-refugġati. L-ewel net. Prova ta' dan, it-Turkija li kienet parti mill-ftejim, Sur Juncker u mhux konformi magħhom fit-Turkija. Fat hemm bżonn ta' bidla fil-leġiżlazzjoni Turkija biex ineħħu restrizzjoni territorjali tal-Konvenzjoni ta' Ġenevra sabiex refuġjat Sirjan kollu possibilità ta' azil ma jamlu din u jirrifjutaw li jagħmlu. Għazit importanti minn dan u għal fat illi hemm rapporti u ħadd ma titkellem dwaru dan għandna dibattitu hawnhekk għandna rapporti minn Amnesty International illi tajt illi Turkija qiegħda tibgħat ir rifuġjati Sirjani lura lejn is-Sirja kontra il-konvenzjonijiet internazzjonali. il bieħa ġi konfermat mill televiżjoni statali Olandiża fi programm ta' starriċ illi wera l-awtoritajiet torok dan qed jagħmluh. Il-mistoqsija tiegħi lilek sur task i Il-għala m'intix qed teżamina dan. Din il-biċċa huwa minnu u jekk kienu minnu nistgħu nibqgħu għaddejjim biftejjim il kontra il-liġi internazzjonali, kontra l-obbligi internazzjonali tagħna inċ qiegħed tagħmel x'inhi tweġiba tiegħek għal dan. Inti qiegħed tistħarriġa din? Huwa minnu dak li għalu Amnesty International u l bira it televizjoni statali Olandiża it-tielet punt. Ejja ngħiduha kif inhi. Għattajtu tajtu li ftejn miexi fuq il-frontiera bejn it-Turkija u l-Greċja. Issa wasanna għal xi ħamsin kuljum fil-qsim. Il-Gwardja Kostali Italjana mhux 50 persuna iżda salvaw iżda 2154 persuna. Dawn ir-riżultati tal-bieraħ, nħobbu da san nitkellmu dwarhom il-figuru, il-figuri u l-ftejmiet hemmhekk. Minn 1700 inżilna l-50 fuq il-frontiera mal-Greċja u minn xi 50 wasalna l-2154 fl-Italja. Dak ftejm li qed jaħdem. Issa Sa dan it-tant ċedejna l-pozizjoni tagħna, il-valuri tagħna, l-libertajiet tagħna u tajnihom il-min fidejn l-Erdogan. flok dibattitu hawnhekk fuq ftejm il fl-opinjoni tiegħi mhux jaħdem, irridu nibdew naġixxu aħna fl-Ewropa. Dik hija l-priorità u fl-opinjoni tiegħi din tfisser affarijiet l-ewwel net il-Gwardja Kostali u tal-Frontiera Ewropea, il-Kummissjoni talbet lill istati membri intom il-figuri ta' fuqhom. 400 persuna talba kienem talba l-interpreti 37 intbatu l-Greċja kienem għal talba l-472 uffiċjal tal-immigrazzjoni 31 t Turkija u l-Greċja. Il-Kommissjoni talbet għal 1500 uffiċjal tas sigurta kemm intbatu 339. għadastant. stant. 2300 persuna ġew mitluba mill kummissjoni totalment għal din il-Gwardja Kostaru tal-Frontiera, issa fil-verità kull ma hemm jekk taqqadhom xi 400 għad dispożizzjoni tal kummissjoni Ewropea. Dan ftehim li qed jaħdem? Għandi di oħra. Naħseb illi għandna bżonn ta' din il-Gwardja Kostali u tal-Frontiera u jkollna ftehim illi jibda jaħdem jibda jimxi għanna bżon ta' sistema tal-azil Ewropea u palma għal sur Pittella jina nati l-appoġġ l grupp tiegħi biex immexxu l-proposta tal komissjoni mill-aktar fis possibbli. Sur President, kollegi, jekk tridu tiġġieldu li traffikanti hemm biss mod wieħed ta' kif dan isir tittat il-possibilità għal l-immigrazzjoni legali lejn l-Ewropa hekk biss twaqqaf li traffikanti, traffikanti fit-Turkija um, u traffikanti ġewwa it-tramuntana tal-Afrika. Grazzi. Herr Verhofstadt, der Abgeordnete Kaver. Honorable Verhofstadt, għandek il reverend Carver nishtiq mistoqsija. Mr. Verhofstadt. Grazie, Sir Verhofstadt. Jina, u dejjem ħana ħajkonna nuqqas taqbil politiku, zda naqbel ma l-onestatija, kenti għettaj dak illi Roġan kis fil-fat kien għal illi hemm bżonn ta' pożizzjoni ċara u konsistenti dwar il-sobija tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea, jew ġewwa jew barra u jiena naqbel mal-onesta tiegħek. Taqbel miegħi illi il-sinjali, sinjali jkunu xi jkunu li ħerġina hawnhekk jindikaw illi il-paċenzja tal- renjonit renju Unit issa tan-nies fir-Renju Unit spiċċat fil-konfront ta' l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aziz Sur Karner, fil-fatt naħseb din il-tweġiba għahiet toroċ mis-Sur Kamal, iżda il sens tal-umur Ingliż tiegħek joġobni. Sima, Sanna Signora Zimmer għal-Partit ta' Xelluk. Mana. Damen und Signori, Aziz Presidenti, illi tkellimtu fl-introduzzjoni ta' dan il dibattitu jiena naħseb illi dan il ftejim biex qed jaħdem tajjeb. Jiena naħseb illi qed ngħidu issa li aħna fimna minkejja li għandna dubji fuq il-nuqqas ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem. tal bnidem tal bniedem Iżda m'hemmx tagħmel dak huwa dak li aħna stajna u dak li huwa nistajna niksbu. Jiena naħseb li approċċ bħal dan ma jistax jaħdem tajb minħabba li intom għandkom tagħmlu iktar minn hekk, ma tistax tgħidu li m'għandniex il-muftih għal problemi kollha, iżda fl-istess ħin tgħidulna li l-affarijiet mhux qed jimxu daqshekk tajjeb daqskemm nixtiequ u mbagħad tgħidulna illi e, s sitwazzjoni ma stajtux tagħmlu iktar u inti Sur Weber meta e, e, tibqa' fil-fatt toħlom ikraħ bil-fantażma tal-komuniżmu ta' Tsipras jiena nista' ngħidlek illi naħseb illi hemm daqsxejn ta' problema hekk bir-realizmu. Aħna fl-Unjoni Ewropea qegħdin nesperjenzaw anke fil-Greċja illi meta nibatu lura dawn ir-refuġjati mill-Greċja, aħna rridu garanzija illi Turkija huwa pajjiż terz sigur. Aħna dan ilna nitolbuh mill-Greċja wara li l-Greċja konna qed nakkużawha xhur sħaħ li mhumiex qegħdin jipproteġu l-frontieri barranin sew u anke jiena naħseb illi għedna li l-Greċja ma nixtiqux illi jibqaw fil-żona Schengen laqqas jiena naħseb illi qed inkunu l-bod ħafna mir-realtà li hemm dan il-pajjiż. Is-Sur Verhofstadt fil-fatt għalilna eżattament l-lajnuna konkreta illi tista' tingħata wkoll aħna edin nimbuttaw l greċja illi jimplementaw proċedura tal-azil illi hija ta' standards verament baxxi. Jiena naħseb illi dawn qed wassal għal standards verament baxxi għall analiżi u għal kontroll jiena naħseb li din il-ħaġa rridu narfuha u anka jekk l-standards ħajibqgħu jkunu taħabi għal iktar ma bħal dan naħseb li ħan idbedu iktar mill-standards li ħna nixtiequ mill-prinċipi li huma l-qalbna mill-talbiet li nirrispettaw id-dinjità tal-bniedem u drittijiet tal-bniedem jiena naħseb li rridu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet ma nistgħux aħna nalqu għajnejna qudiem ir-realtà u ngħidu li eh, m'hemmx tagħmel dak kollu li stajna nikzbu f'dan il-ftehim u ngħidu li aħna sodisfatti m'hemmx tagħmel. Le, ma nistax ikun illi nibqaw sejrin hekk. Jiena Nasab li apparti minn hekk iridu nkunu stretti ħafna wkoll fuq l-evalwazzjoni ta' Turkija. Turkija fi situazzjoni li tinsab bħalissa fit-taħt it-mexxija ta' Erdogan, irridu naraw jekk nistgħux nikkonsidrawha bħala pajjiż terz sigur. Aħna rajna illi sabiex ikun hemm pajjiż terz sigur wieħed irid jara li drittijiet ta' rifuġġjati jistgħu jkunu garantiti u li dan jista' jkun garantit fil-prattika iżda din il ħarġa mhijiex possibbli fil- Turkija, aħna edin naraw li hemm ħafna nies li qed ikunu imbuttati lura, qegħdin naraw l-reġistrazzjoni mhux qed issir tajjeb li qegħdin jisparaw fuq in-nies li qegħdin naraw li tfal kienu fost dawk in-nies li jisparaw fuqhom ukoll. Meta ħa nitkellmu fuq dan kollu din hija l-iktar mistoqsija importanti u jiena nixtieq ngħidilkom jekk jogħġobkom faslu politika ta' attak ta' azil u rridu nkonna politika iktar b'saħħita u rridu iktar mill għamiltu sissa jgħan nibqgħu mal-għanijiet tagħna. Grazzi ħafna. Issa għandna il sinjura Harms fis partit tal-ħotor. Sur President, Eżis Presidenti, eżis kollegi, naħseb illi l-idea illi wara summit illi għadu kemm għadda li aħna fil-fatt xtaqna li flimkien naraw li jkun hemm l-ordni, responsabilità, rispetta stat ta' dritt fi proċess fejn qegħdin naraw li qed ikun hemm ħafna refuġjati li għedin jaslu l-Ewropa li aħna xtaqna li niggarantixxu wkoll id-drittijiet lil dawn ir-refuġjati Iżda dak illi aħna rajna bajnejna f'daw l-aħħar ftit ġimgħat fil-ħodu fil axija l-aħbarijiet li ġejjin mill-Greċja naħseb li qed juru illi hemm sitwazzjoni illi forsi tista' tagħtina l-impressjoni li hemm daqsxejn ta' ordni iżda l-umanità u l-istat ta' dritti ikolli ngħid li qegħdin jisparixxu. Pereżempju, l-immaġni ta' idomeni fejn kien hemm Norbert Blum, il-Ministru Ġermaniż illi kien qiegħed jgħid ħafna drabi illi jekk intom tixtiequ tagħmlu xi ħaġa aħjar tidu tħadnu l-idea Ewropea tal-umanità u dan għandu jisir skont il-liġijiet tagħna u inti surtu sket illi forsi l-affarijiet mhux qed jimxu mija fil-mija kif nixtiequ. Jiena naħseb li assolutament ma nistgħux ngħidu li aħna fil-Greċja qegħdin nirrispettaw l-istat ta' dritt u naħseb illi din hija l-ewwel responsabilità Ewropea qabel ma nitkellmu fuq is-sitwazzjoni diffiċli hemm fit-Turkija l-ewwel irridu nħarsu li l-problemi tagħna fl-istati membri Ewropej Ewropej ħalli nkunu nistgħu ngħidu lil dawn in-nies li huma refuġġjati li qed jaħarbu mill-sitwazzjoni ta' gwerra, nkunu nistgħu nigarantulhom illi hemm rispett tal-istat ta' dritt. Qabel ma jkunu stabilixxejna l-sistema tal-gwardjani tal-kosta, u tal-frontieri fuq livell Ewropew, naħseb din hija dejja tajba iżda ma nafx kemm taħdem fiha fil-mija qabel ma naslu sa dak l-istadju irridu naraw li l-Unjoni Ewropea flimkien ma' ċittadini Grigi tkun tista' tkun fuq eh, il-livell li tgħid eh, aħna nkun nistgħu nistabilixxu ir-rispett ta' dawn id-drittijiet minħabba illi jkolli ngħid illi qed indajfu dawn il- nuqqas ta' rispett tal-istat ta' dritt ta' demokrazija u Edin, mux edin, xo dawn trittijiet rifugjani. Issa dwar il-Turkija minħabba li dan il-ftejjim kien stabbilit istanna ċertu responsabilta u koll rispet l istat ta' drittanka fit-Turkija. Dan ma jfissirx illi aħna nistaw nippermettu l-affarijiet li jiġru kif qegħdin jiġru fit-Turkija. Jien naħseb illi suppost minn mindu duħarġu l-aħbarijiet ġimgħat ilu meta rajna illi dawn ir-refuġjati ntbatu lura lis-Sirja l-Unjoni Ewropea kella tagħmel dikjerazzjoni jekk dan kienx il-każ jew le, tivverifika u tanalizza xġaraw jekk kien hemm bżonn terċetta lura lil dawn ir-refuġjati li ġejjin kienu ġejjin mis-Sirja u jiena lil kollega Verhofstadt fil-fatt dimt ħafna miegħu fuq eh, is-sistema tal-ażilu u anke fuq id-direttiva tal-Gwardjani tal-Kosta u tal-Frontieri iżda jiena mhix tal-opinjoni tal opinjoni illi l-Unjoni Ewropea nizlet tal-kub qudiem Erdogan, jiena tal-opinjoni illi fil-Kurdistan f'Ankara u f'Istanbul aħna dejjem irridu ngħidu għadin il-ħaġa. Jiena tal-opinjoni li t-Turkija qiegħda tappoġġa e, e, l-għajnuna tagħna ta' tappoġġa l-tentattivi tagħna allura jissoqilha li aħna nippruvaw ngħinuhom sabiex itejbu l-kondizzjonijiet. U naħseb li il-fatt li qed inneħħu l-krettu ta' dawn l-awtoritajiet naħseb illi Speċjalment issa fis-sitwazzjoni li nsabu fiha fil vant Nofsani u l-Vant imbiet naħseb illi rridu nkunu deċisivi anke fil-kuntest tal-istorja tagħna. Issa l ħar kelma fuq il-Ġermanja, il-ħessin tal-espressjoni tal-artisti u tal-Rezzi ta' Xandir mhix ħajdeċidija Erdogan. Naħseb li pajizi u aktar b'saħtu sabiex ikun jista' jiqaflu l Erdogan. EFTD fraktion Herr Farage. Thank you. Well, I'm very Sir Farage. jina kont niskanta hawnhekk Hawnhekk qegħdin fid-dar supposta demokrazija Ewropea u suppost għandna l-opportunità dal-ħodu irri niċċelebraw ir-referendum Olandiż tal-ġimgħa li għaddiet fejn in-nies qalu le għad kabbi tal-Unjoni Ewropea le mal ftejim mal-Ukrajina u li kieku kien Turkija iktar nies kienu qalu le għal sħubija mit-Turkija u għalek rebħa għad-demokrazija, ma mod partikolari rebħa għall-organizzazzjoni King Pile, waħda zaħira bloggers zazah illi ġew flimkien u kellhom iktar minn 4000 eh, firem. Kienet rebħa wkoll għad-demokrazija diretta u f'din fil-ġimgħa niftakru Castelleggio li kien il-ġenju ta' wara il-moviment 5 Stelle fl-Italja miet u għalhekk din hija l-politika l ġida sinjuri u għalek il-sur Junker għalinna illi li kikul eh, jekk kikul l-Olandizi jgħidu le, dizastru jkun kul ma semmix eh, l-elezzjoni u sur Van Rompol eh, ħabib tiegħi qalu ninjoraw l-Olandizi u nkomplu għaddejjin għamja u għalek għedin naraw illi qed jagħmlu dak li jistgħu biex jinjoraw ir-rieda Olandiża imma laffajt affarijiet qed jinbidlu skonti ma nemmenx li dawn l-istituzzjonijiet jistgħu jkomplu wkoll fit-teknoloġija tal-21 seklu. Naħseb ir-rida tan-nies qed tbiddel il-linja tal-politika u aħna hawnhekk isna qegħdin nibżgħu u hekk missom iskom tibżaw għax aħna fir-Renju Unit issa baqa' inqas minn eh, xarejn aħna qegħdin ħarsu lejn dan ftehim mat Turkija u dak li qegħdin naraw huwa il kapijiet tal-Unjoni Ewropea u ma sottomessi u dim il-sur Erdogan illi kontent illi eh, ma jignorakom u jammel fattiħ u ma sur Juncker qed jgħid qed navvanzaw. Ħa nawsa ma nafx fifti de progress 1.1 miljon persuna ġo fl-Unjoni Ewropea daw l-aħħar taċ il xahar. U aħna batna lura 300 ma jedix illi l-affarijiet jimxu fuq ir-rubini u vera unbat grupp li se jkun kontent huma ma isis għax issa setaw ipoġġu 5.000 minn l-operativi tagħhom fuq il-kontinent Ewropew skont il-kap tal-Europol din hija xi ħaġa li suppost tkexxkina. Jiena mson ngħid qabel ma nagħlaq ir-referendum tal-Renju Unit dan se jfoka fuqu se nifotaw għal Brexit u għaliex għax hekk impoġġu l-ewwel is-sikurezza tagħna stess kif se tkun kif kien fir referendum tal-Olanda in-nies kontra il-politiċi. Intkom għandkom il-flus, l-intrapriżi l-kbar u Goldman Sachs maħna għandna l-armati tal-bloggers tagħna u rida tal-poplu se tot u dan il-post mhux se sopra, mhux se jkun jista' jvinċi. Grazzi. Herr Eriksson möchte Ihnen eine Frage stellen. Is-Sur Eriksson għandu mistoqsija għalik, jekk joġbok, grazzi. Grazzi ħafna, President. Jina għandi mistoqsija għassur Faraj. Illa jgħat emmek bil-qeda wara l-bandira Ingliża ma taħsibx illi tkun imbarazzanti għal ħafna Ingliżi illi min qed jitkellem wara din il-bandiera Ingliża qed jiċċelebra referendum fejn l-uniku rebbieħ huwa s-sur Putin illi issa qed iċċelebra u illi l-Ewropa mhijiex maquda din il-kooperazzjoni ma' l-Ukrajina. Jekk joġbok sur Farage, jina minixxi eh, fan tas sur Putin ma laqax nixtieq immurna mill gwerra kontriħ, jidrinna din kienet idea stupida. Aħna ħeġġiġna illi ikun hemm uh, demokratiku fil-Ukrajina li kellu ċedi uh, irrikni u aħna għamotna mbagħad ipprovajna nxowxu il-Russja un bat issa għarx ġara. Imma aħna nabżon ikonna demokrazija sovrana tagħna fejn ikonna kummerċ flimkien, fl flimkien mal-ħbib tagħna jkunu ġirien tajbin, ma rridx li dik il-bandira dik eh, dak l-innu dawk il-presidenti jina il il beberija Ewropea ġenwina. Grazzi. Grazzi ħafna issa imis l-Loronevoli Vilimski għalli NF. Ein paar Bemerkungen kann ich mir nicht verkneifen. Grazie ħafna. Hemm bżonn nitkellem fuq dak illi qalu tas SND u tal-PPE. Is-Sur Pitella qal illi l-Awstrija eh, jistħoqilha il-kritika minħabba dawn il-25 rifuġati kuljum. Is-sena l-oħra kien hemm design eh, telef illi applikaw għall-azil is-sena l-oħra. U il-kanċilira isa kien, il-kanċilir isa kien traffikanti hija stess timbotta rifuġati lejn il-Ġermanja u ovvjament mbagħad fors kelli kun hemm miżuri fuq il-frontieri ġifieri u tantx toqgħdu tikkritikaw. Issa għal dak li qal il-kap tal-PPE x'nista' ngħid? Is-sur Weber, inti xint, inti fuq il-lemin, dak li qal, inti smajt dak li qal il-President u l-politika tal-konservativi, inti bejn l-aħmar u l-aħdar. Imma inti taf li tamil parti mill pajsaċ Ġermanis, Signora Homs mill partit tal-ħodor qalet illi il-referendum demokratiku se jkun bżonjus. Inti xa tiġi fil-partit tijak, inti tiġi moviment tal-ruq tas soċjetà Issa, isek bdilt il-fema tijak. Inti titċaħħat in-nis mill-li huma stess jiddiriġu l-bastiment tagħhom. Imma issa Iva, isna qed ninjaraw xed jiġru fit-Turkija. Per eżempju, situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, ta' drittijiet fondamentali dan il-pajjiż. Nala, billi ngħid qed tisimgħu dak li qed jgħid tajt jgħidu l-popli, il-Olandiżi ħadu il-pożizzjoni tajba. Kunstloser Abgeordnete balzu għal non attached is-Sur Balsku. Sur President, grazzi tal-tajtni l-kelma. Il-ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija tura illi l-migranti jistaw jiġu illegalment fl-Ewropa. Il-mexxet l-Unjoni Ewropea jasbu li hemm eh, migranti tajbin u dawk li mhumiex tajbin li jiġu mingħajr eh, dokumenti u l il-migranti jmorru lura mill-Greċja, jintbatu lura. Imma meta ikunem hemm eh, numru kbir fit-Turkija u jintbatu umbat lejn l-Ewropa jkun immigranti tajbin se integraw dawn fis soċjetajiet tagħna jew se joħolqu xi soċjetà parallela u se jkun hemm turisti fosthom m'hemmx garanziji. Dan il-ftehim jista' forsi jirrispondi għal idejat tas Sur Juncker għax forsi u jaħseb li l-Ewropa għandha bżonn migranti kif qal il-Kanada u l-Awstralja, imma kif għalet is-Sinjura Zimmer, għana għedin fl-Unjoni Ewropea, aħna qegħdin f'demokrazija, għedin it nitkellmu fuq id-depopolazzjoni tal-kontinent Ewropew. U il-maġranza tal-popli tagħna ma jridux li kollhom kontinent ta' migranti. Grazzi ħafna issa imis is-sur Rail. Signora President, Presidenti, ximdaqiet? Ma nafx jiġri, għan kena tant dibattiti, għanna dawn ir-rifuġati xejn mu għet jiġri suppost għet najnu l-rifuġati. Suppost għet najnu. Issa, inkomplu nikritikaw il-Konsil. Kulħadd jikkritika lil kulħadd is-Sur Zimmer, sur Ferħofxa dejjem jilmentaw. Jagħmlu x'jagħmlu huma jilmentaw u l-iktar sentenza importanti ġiet mis-Sur Tusk. L-Unjoni Ewropea reftet ir-responsabilità li stati membri fl-aħħar deċidew mi soluzzjoni perfetta ma ħadd ma tippretendi li hija soluzzjoni perfetta l-politika hija l-arti tal-possibbli ma nistawx ikonna soluzzjoni l-ideali dejjem biċċa biċċa pass pass u dan huwa pass importanti opportunità ta' deb li nistaw najnu ir-rifuġati għandna x-rifuġati li ntbatu lura u xuħuta titkem palli kwa għom fidejn it-torok. E, da ma jagħmilx sens Jiena dejjem kont kontra sħobija ta' Turkija u xuħut mill-li l mentaw dejjem kienu favur illi tissiħapada l-Turkija ejja. il bira rittu Turkija tissiħab l-Unjoni Ewropea u sa' tikkritikaw l-Turkija. Sinjura Hams tkellmet mod impressjonanti u qalt li mhijiex kontenta jiena minix kontent u kol. ħafna affarijiet jiġru fit-Turkija Imma fuq il-kwistjoni tar-rifuġati palma qal Jean-Claude Juncker, jekk nistgħu niftemu mat Turkija u nagħmlu xi ħaġa biex nagħmlu rifuġati nkunu qed navvanzaw. Issa għandna bżonn immorru pass ieħor u ma nisbaljawx imma nilmentaw biss jekk inkomplu sejrin hekk il-Parlament Ewropew se jkun biss post fej kuħat jilmenta maħna qegħdin imħallsin biex inħarsu niddefendu lin-nies. Għandek blue card. less is surplantor Plantor jekk jogħġbok għandilek il-kelma. Liebe Herbert. Herbert. ħanajdu għall-argument illi il-ftejmu għaftejm tajjeb imma ħanajdu koll li huwa pass fid-direzzjoni tajba. L-Istat membri għandhom bżonn jarfaw responsabilta. Il-ġimgħa li għad ministru tal-Intern qal illi hemm tnejn tliet persuni mill-Ġermanja li qed jgħinu 30 pereżempju fuċċata tal-Pulizija u iktar nies qegħdin jintbatu Inta tajt il-Ġermanja miex qed taqdi mira, miex qed tagħti kontribut tagħha. Taħseb il-Sur Juncker u s-Sur eh, Task eh, forsi miex qed tgħinhom biżejjed is-Sinjura Merkel, iva qed nara dak li trid tajt int. Imma forsi għanna bżon namlu iktar, imma ximdaqiet dawn l-affarijiet jihdu żmien tagħhom meta wieħed iwet hemm bżonn u mbagħad iżomm kemtek ma jimportax li mu l-istat membru anki dawk l-istat membru li suppost qegħdin jaċċettaw ir-rifuġati. Walek jekk wieħed jgħid li qed jintbatu n-nies hemm bżonn jintbatu. Is-Sinjura Fajon imiss grazzi ħafna President. Xtaqt ngħid illum illi għandna ftehim tajjeb mat Turkija, ftehim illi qed jopera sew u bazi tajba, imma sfortunatament ma nistax ngħidu dan. dan huwa kompromess fqir skont improminanċ nar alternattiva attwalment nasib huwa importanti li drittijiet bażiċi tar-rifuġati jiġu protetti. Qegħdin nisimgħu illi n nies għadhom jaslu fil-Greċja, is-Sirjani edin jitbatu lura b'mod violenti u insaqsi situazzjoni kemm hija sigura għal dawn in-nies. Għax nafu li mi s-situazzjoni għal dak li huwa dak li huwa l-ħelsien tal-mezzi tax-xandir fit-Turkija u kif il-gvern Torki tratta l-minoranzi u għalhekk hemm bżonn li dawn ir-rifuġati jkollhom l-opportunità jitolbu għall-asil fejn huma l-esperti. Anki ftehim, anki ftehim tajjeb mhux se jkun ta' suċċess jekk il-programmi ma jiġux implementati. L-qalba tal-problema hija tortana għax aħna misna saħħaħna dawn ir-rotot mhux minflok nibnu il-ħitan. Nistgħu nafqu l-affarijiet fuq il-kosta, nistgħu nipprevjeni wkoll il-kontrabandu tal-nisa u għat-tfal. Għandna bżonn reviżjoni ambizzjuża ta' Dublin u forsi din hija l-aħħar opportunità biex nikonvinċu n-nies illi l-politiki tagħna jistgħu jkunu ta' suċċess. Nad l kelma lis sur Etheridge. Grazzi ħafna tal-li aċċettajt mistoqsija minn naħa tiegħi. Trid tiċċara jew forsi tissieħeb mal-mexxej tiegħek sur Pittella fil-kummenti li għamel qabel interessat fil-opinjoni tiegħek inti taqbel miegħu illi hija egoista ta' nazzjonijiet jażlu huma kemm jieħdu refuġati qabel miegħu illi suppost suġġerixxi il sat membri jiġu obbligati jieħdu ċerti numri u inti tinaqat miegħi tikkundanna in-nuqqas ta' rispett illi mexxej eh, ta' partit li għandu koll il-Leba Party Inglis dinja Arrokaza, taqbel miħaj? Danes ustrajamo da. Eżis, kollega, jiena naqbel ma daw kollha illi jgħidu li għandna bżonn ta' solidarjetà Ewropea. Naqbel ma daw kollha li jgħidu illi sat membri għandhom bżonn jerfgħu responsabilità tagħhom fuq il-programmi il ta' relokazzjoni ta' installazzjoni meġit mhumiex qed jaħdmu u l-istati membri mhumiex qed jerfgħu il responsabbiltajiet tagħhom u la darba ma jamlu hekk il-programm u l-ftehim mhux se jopera som xi implementat u l europa se sibru situazzjoni kritika u nixtieq insaqsu li kulħadd jaġixxi b'mod morali. Grazzi ħafna billi minn ċajiet tal-Kunsill Ewropew l-affarijiet ishom ġrow. Eh, kien hemm żewġ rajiet importanti ħafna l-attak terroristiku fuq il-Kapitali Ewropea Brussell u kellna r-riżultat ukoll tar-referendum Olandiż. Fuq l-ewwel każ nixtieq insaqsi lill presidenti x'għandhom l-intenzjoni jagħmlu biex jiżguraw is-sikurezza tal-istituzzjonijiet li għalihom huma responsabbli u għan-nies li jaħdmu hemm kif ukoll ir-rappreżentanti eh, tal-gvernijiet jiġu Brussell. Dan huwa kruċjali mill-perspettiva tax-xogħol amministrattiv tal-istituzzjonijiet. Niġi issa t-tieni punt tiegħi, ir-referendum fl-Olanda. Dan huwa uh, problema CFSP fuq il- frontiera tal għandna għanna bżon xiftit idejat kif nistaw nittrattaw mar russja ma nistawx nitkelmu biss fuq kooperazzjoni mar russja ma nitkelmux biss fuq il-fat li nħarsu lejn in-nofsinar, bat ħagħoħra bel-ma nagħlaq. L-interferenza brutali fil-kwistjoni interni tal-Polonja u r-risoluzzjoni li qed tiġi vvotata llum. lum bil-kontenut tas sowa rukaza qed tkun ta' distrazzjoni. Għandek mistoqsija minn Sinjura Jakon Sari tixtieq tirrispondi Iva. Grazzi. Sinjura President. Ma nifimx ir-rabta bejn l-referendum Olandiż, ir-Russja u l-Polonja meta qegħdin nitkellmu fuq kwistjoni serja iġifiri kif nittrattaw il-fluss tal-migranti u ta' min qed jitlob l-azil u kif nistgħu nagħtu trattament indaqs il kulħadd ma tistax tiffoka fuq il-kwistjoni tal-lum għax din hija xi ħaġa li qed torta ħafna nies fl-Ewropa. Sinjura ma nafx kif l-intervent tiegħi ġi interpretat fil-lingwi l-oħra imma naħseb illi il-futur se juri li hemm rabta bejn dawn il-kwistjonijiet kollha u jiena kont qed nagħmel referenza wkoll għal ħiliet amministrattivi biex insolvu dawn il-problemi wara l-atti terroristiċi. Grazzi ħafna is-sur Lambsdorff issa. Iva, jina Sur Lamsdorf, mus Lamsdorf, President Iva, neċajtaw edin. Mela, grazzi, President. Jekk naraw il-mappa, tajjeb nitkellmu fuq is-sitwazzjoni mat Turkija. Għanna bżonn nirrispettaw il-Turkija li eh, aċċettat 3 miljun refuġat. Mappa ek tajdinna, imma jekk neġgħu nħarsu lejn il-mappa naraw il-Mediterran, il mediterran u r-rotta tal-Mediterran għadha teżisti is-sur Verhofstadt u kol tkellem u semma ċerti ċifri. Xnajdu issa fuq l-implementazzjoni dan il ftejim Din l-implementazzjoni kif tista' ssir b'mod uman, b'mod ġust? Għanna bżonn naraw l-affarijiet każ b'każ għanna bżon implementaw dan il-ftejn mod effiċenti li satmen għandhom bżon eh, jagħmlu dak li wedu. Ġew 300 biss eh, uffiċjal tal-Pulizija ġew eh, mibawta mill ġermani mhux l-eluf illi kienu qalu li se jibatu għanna bżon naraw li dawn il-traġedi fil-Mediterran u postijiet oħra ma jkomplux. Merci. Signora verxa. L-Europa tixtieq iktar tibatu il-pulizija minn flok eh, tagħti lokazzjoni rifugġati, hekk qalet eh, NGO għedin naraw li hemm ir-ritorn anke tas Sirjani lejn pajjiż fejn nafu li hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem, migranti illi ma jkollhom bżonn mbagħad protezzjoni nazzjonali n-nisa u tfal ukoll u eh, issa l-akkoljenza hija xejn u għalhekk l-organizzazzjoni dinija tajt illi qed niperikolaw il-ħajja tagħhom l-UNHCR tajt li ftehim huwa kontra l-liġi internazzjonali u ma tridx eh, bħal NGO oħra tipparteċipa fl-implementazzjoni dan il-ftehim. X'nistgħu ngħidu iktar? Jiena sorri dispeċini nisti jiena Ewropea għax il-mexxejja Ewropej jirrifjutaw illi jiffaċċjaw l-opinjoni pubbliku u hekk aħna qed l-populizmu ir-realisti u ma dawk li raw id-dinja kif inhi nfittxu soluzzjonijiet legali, eh, dritt veru għall-ażil u ma jħallux imutu in-nies fil-Mediterran. L-Unjoni Ewropea hija l-żona l-iktar mimlija ġdid fid-dinja. Hemm bżonn tirrispondi Eh, għal din l-sfida tal-dinja tagħna. Grazzi ħafna issa issu Terry Kapas. Qed nitkellem fissem il-grupp tiegħi fuq il-ftejim mat Turkija. L-ewwel net ftejim mhux se jagħmel xejn biex isolvi l-kriżi tar-refuġati minflok jagħti soluzzjoni ġusta u komuni Ewropea l istati membri b'mod egoistiku jipprovaw jipprovaw jipprovaw jaħbu mit-ċittadini tagħhom. U anke dan ir-ritorn tar rifuġati lejn is-Sirja m'għandhom xejn xaqsmu l-Unjoni Ewropea, imma nafu kemm hemm tbatija tan-nies fuq il-frontiera bejn is-Sirja u t-Turkija. L-Unjoni Ewropea missa eh, proponiet politika ambizzjuża fuq l-azila bażi ta' solidarjetà u sim ġust ta' responsabiltajiet it-Turkija miex pajis segura rifuġati, ma, ma dal-pajis ma jiprovdix eh, status ta' rifuġati u it-Turkija mhuwiex pajis żgur għaċ-ċittadini stess ta' dan il-pajis għax hemm il-vjolenza, repressjoni kontra l-Kurdi u minranzi oħra u l-gvern Tork għandu bżonn jibda jirrespetta il- ħelsin tal-espressjoni dan il-ftehim huwa illegali li natu qafas bħala sqarrija mill kapi ta' statu gvern in-naħa Ewropea tipprova tevita l-obligi taħt il-liġi komunitarja, inklużu l karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Jipprova wkoll jaħrab mill-prerogattivi ta' dan il-Parlament biex jiddeċidi flimkien fuq affarijiet li naxaqsu migrazzjoni ma l-azil nistennew li l-Parlament jieħu l-passi kollha neċessarji biex tivaluta l legalità ta' dan il-ftejjim ma' deċiżjonijiet meħudin u jikontestom fil-qorti tal-ġustizzja. Grazzi ħafna, President. Blue card from Mr. Frunzulika, are you ready to answer? Għandek blue card tista' taċċetta lest twieġeb. Yes, Mr. Frunzulika. L-Onorevole Frunzulika, Aziz kollega, palmant għal dal-ħodu il-ftejim Turkija mhux perfett. Iżda jidher illi huwa pass il qoddim x'taħseb illi għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea jekk dan il- ftejjem ma jiġix aċċettat jekk fil fat wara kollox iddikjara il-Turk il Sur Erdogan li jek l-Unjoni Ewropea ma taqax il-wedit tagħha kollox intessa. Iva ziz kollega, kollox fidej it-torok dik il-problema. Aħna ma nistgħux imorru lura mill-ftejn Turkija tista' dan juri illi il-ftejn huwa possibbli u illegali. And the next one, Mrs. Ferrara. L-Onorevoli Ferrara. Grazie Presidente. President. Aħna l-lum smajna minnant il-President Tusk li ftejn perfett mhuwiex. Illi sar dak kollu li seta' jsir biex jiġu t dirtijiet ta' bniedem iżda hemm tħassib, iżda tħassib illi jaqbel magħhom il-President Juncker. Sewa, jekk kena il-dubji ma kennix nibqaw miex il-qoddim, ma kennix nimx l-qoddim għaliex il dubji jorbtu ksur ta' drittijiet fundamentali, dubji dwar fatti dwar episodji reċenti u koll. Aħna l-koll koċi li fatt li soluzzjoni neħtiġu nsibuha mhux qed nipprovaw nsibu l-perfezzjoni. Palma kien qed jgħidin għall presidentu u s-soluzzjoni qegħdin nifittxu, is-soluzzjoni li naxxini dik i il-bidla tal- Regolament ta' Dublin modifika reali mhux proposta ftit jimilhom il-Kummissjoni Ewropea ma naraw l-ebda possibilità tal-kuraturi umanitarji, iżda din provaw niġildu kontra l-immigrazzjoni regolari, sewa, mela ejja nagħtu alternattiva legali, ejja nagħtu alternattiva legali biex nilħu l-Ewropa. Ejja nibdew bidlu l-regolament ta' Dublin anki għabażi tal-prinċipju li l-ewwel pajis li tasal fih huwa dak li għandu responsabilità u dan il-prinċipju rridu nibdluħ. Ekk nevitaw illi pajis isir kam ta' refugġati, rota tal-Balkani għadha maluqa, għandhom minn fil-fat l-Macedonia użaw il rubber bullets u anki l-gas ta' dmuħ għal-għatu sa' zitra tfal. 22.000 minorenni, 2000 minnhom mhux akkumpanjati. il turkija ġiet kundannata bħala pajjiż mhux sigur minn Amnesty International situazzjoni diżastruża u ftit inbidel bil-ftejm u għed Turkija għal dak li konna naraw qabel ftejm bil bil-intellaw il-ħitar mus senal u il-rotta ħanċal uwa issa terġu fil-rotta tal-Mediterran waslu 380 immigrant krotone, 400 saqt jaslu l Kalabria. Għal stant din ninsabu f'Ewropa li mhux kapaċi taġixxi fuq l-eruq tal problem il-kawżi reali, l-beħ tal-armi, l-gwerer u l-isfruttament ta' rizorsi ta' popju oħrajn irridu neffettwaw il-kawżi u nħarsu drittijiet fundamentali ta' kulħadd There is a blue card from Mr. Weigel. Għandek blue card lesta taċċetta. Yes, Mr. Iva, Sorajkel. Spoštovana kolegica, ker zelo cenim nekatere vaše kolege iz vaše skupine, ki so analitični pri svojem. Eżis eh, kollega, jena t-nħu għost li t-tkellem fuq din l-analizi, iżda jena nsaqsik fuq din l-axar sentenza li semmejt. Aħna l-lum għedin nitkellmu dwar il-ftejim fuq Turkija u fuq il-fatt li jista' jkun hemm bidla fil-politika bejn dawn iż-żewġ pajjiżi anke fuq kwistjoni oħra ma taħsibx li f'dan id-dibattitu aħna rridu nitkellmu wkoll fuq ir-raġunijiet li waslu għal kriżi umanitarja għal dan id-diżastru umanitarja aħna maħniex organizzazzjoni umanitarja aħna politiċi u rridu nitkellmu b'mod serju fuq il-kawżi tal-immigrazzjoni fil Ma okkupar? Iva rridu nibdew nieħdu ħsieb soluzzjonijiet mill-lat politiku u legali. Aħna maħniex assoċjazzjoni ta' volontarjat, assoċjazzjoni ta' karità, dak qegħdin nipproponu bħala soluzzjonijiet minn dal-ħarsentejn huma proposti legali konkreti, mhux proposti li ġejjin minn xi NGOs, dawn huma kuraturi umanitarji, għandek embargo għal biħ tal-armi f'dawk il-pajjiżi li jinsabu fi gwerra, aċċess legali għall-immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma proposti konkreti li jistgħu jeffettwaw il-kawżi illi jikkawżaw il-flussi migratorji għaliex il-flussi migratorji minnhom infushom huma fenomenu li dejjem eżista ta' iżda tagħmel distinzjoni bejn ċaqli li huwa volontarju u dak li jiġi minn gwerer. Ma rridux inkunu kompliċi da dan tal-aħħar. L-Onorevoli Bej issa. Il-18 Marzu li għadda l-Kanċilar Markham u l-ekim seħin negozjatur dan l-ftijema Turkija ċedo u d-dim l-esigenzi kollha tas-Sultan Erdogan għat iħor f'din il-farsa neo-ottomana l-mexxejja li preċedu li jeti preżjedu fuq destin tal kontinentana tagħna mill-ġdid taw eh, ċek battal lil eh, dan il-persuna eh, torka li qed joħloq l-infern u l-3 biljuni ta' euro li taw qabel it-Turkija rdoppjaw da flus tal-kontribenti u għar. Ovvjament, Turkija għanda eh, dawn ir-rabtiet mal-barbarità tal-Stat Islamiku u kol Turkija tħalli l-ġid fidejn traffikanti li aħna tajnijom diġa eh, ċekbattal biex 80 miljon ċittadini jidħlu fl-spazju Schengen. U għalhekk il-Komissarja Propolus il-biraħ saqsina biex nadataw ruħna l-era ġdida tal-mobilità umana fl-ewwel ta' Lulju l-Slovakka se tkun il-President tal-Unjoni Ewropea l-ewwel il-Prim Ministru Slovak Robert Fico stqar dak li u għal huwa il suċidju ritwali tal-Ewropa u bħal prim ministri tal-Ungerija, l-Polonja u Repubblika Ċeka u qed jgħid illi din utopija tad-dinja tagħna hija falliment. Is-sur Iva, minkejja l-istennijiet tal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija, ħareġ biċ-ċar illi dan il-ftehim ser Falli. Il-Turkija ma triċ tiffaċċa il-problema ta' traffikar mill-Turkija id-dajes li trasportaw l-immigranti lejn il-Greċja jitilqu frodokmini il-bastimenti torok u dawk tan-NATO li suppost jagħmlu monitoraġġ bdew jagħmlu monitoraġġ tagħhom fil-11. Kif ħejħuhom? Qed jingħataw passaporti folot Sirjani lil immigranti mill-Afganistan u l pakistan Dawn ħajbqaw il-Greċċa dawn in-nies għax nibatuhom lura bil-passaporti folot u mhux se jaċċettawhom irġgħu jibatuhom lura l-Greċċa. in-nies ħajibqgħu jiġu lura l-Greċja għaliex il-Turkija pajjiż sigur mhuwiex u dan ħajbdew jgħiduh daw in-nies biex jibqgħu il-Greċja. ħajkonna problema nkella anke dawn il-flus li suppostanatu l-Turkija. Grazzi, grazzi President, President tal-Kommissjoni u tal-Kunsell. Dan huwa dibattitu emottiv ħafna ġala darba aħna diġa nafu anke mid-dibattitu li f f'Marzu konna nafu il għan kanna bżon dan il-ftejim rax konna din nirriskjaw li nitilfu il-kontroll fuq il-frontieri esterni tagħna. Aħna konna qegħdin nirriskjaw l-introduzzjoni ta' kontrolli fuq il-frontieri interni. Il-ftejm ma' Turkija huwa kompromess delikat ħafna nafu l-sfidi legali x'inhuma. Iżda dan huwa wkoll ta' għajnuna għal l-immigranti li jinsabu Turkija situazzjonijiet mingħajr preċedent jirrikjedu miżuri mingħajr preċedent iżda dan ma jfissirx li l-Unjoni Ewropea għandha tinsa l-valuri tagħha. Wara s-summit ta' Malta ta' 11 Novembru u l-ftajim ma' Turkija qiegħed nara illi l-approċċ internazzjonali huwa l-aħjar soluzzjoni jina nelqa il-miżuri tas-settur tal-azzar bħalma smajna 300.000 impiek u bosta impiegi b'mod indirett. Bosta implikazzjonijiet anke fuq is-suq agrikolu, speċjalment dak tal-ħalib u da mhux biss għall polonja għandek il-fornitura Anki tal-enerġija u tal-rizorsi minerali. Sur Flickenstein. Signor President, eżis kollegi, aħna nasbu illi laqblu l-koll li l-ftehim turkija huwa biss parti mis-soluzzjoni. Il-Turkija u dak li nixtaqsan kwistjonijiet tal-immigrazzjoni u għed mill-imsieħab importanti iżda responsabilta u l-enija hija tagħna u hekk fl-Unjoni Ewropea. il bira maġġoranza kbira ħna f'temna u votajna favur rapport ta' inizjattiva propja. Aħna edna li nixtiequ iktar solidarjetà, iktar rotot legali, nixtiequ li nikonna reviżjoni ta' regolament ta' Dublin u nixtiequ li jkollna u żona zona Schengen li tkun sigura u protetta. Dan huwa fil-qalba tax-xogħol tagħna u naħseb li fil-ftehim fiħdan il-ftejm ma' Turkija dan jista' jkun biss ftejm li jaħdem mod raġonevoli jekk ikun hemm il kundizzjonijiet li jkunu stabiliti u għalhekk aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-ġestjoni u fuq eh, ix-xogħol importanti li għandu jsir ħalli dan il-ftejjem jaħdem tajjeb jekk jiena ma nistax bħalissa nressaq talba tal razil allura ma jistax ikun illi dan il-ftejjem jaħdem tajjeb. U għedin nitkellmu fuq l-appoċ li u lajnuna nistaw natu l-kollegi Grigi, kolli ngħid illi dispjaċini sur Lamsdorf illi aħna dejjem eh, nakkużaw l-gvernijiet tagħna. Jena nsaqsi jekk fil-fatt hemm xi ħaddim ħaddiem li jista' jintbat mill ħaddima tal-gvern mill-Ġermanja l Greċja u naraw jekk dawn in-nies u l-istati membri jistgħux verament jgħinu b'dan il-mod prattiku. L-aħħar punt jiena naħseb li għanna bżon ta' soluzzjonijiet prattiċi. L-istampi derit ta' dak li tiġi fi domeni mumiex affarijiet aċċettabbli kolli ngħid. Naħseb li rridu nieħdu azzjoni ħalli bekk aħna noqogħdu attenti li verament niggarantixxu drittijiet.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 l-obbligi tal-istati membri nixtieq ngħid illi l-awtoritajiet tagħna żaru dawn il-kampijiet tal-rifuġjati iżda ħadd ma mar fl-istati tal-Bankani ma taħsbux illi aħna irridu naċċettaw dawn ir-rifuġjati Iva, jena jkolli nejt li meta nitkellmu fuq li nikunu sforzati nirċettaw rifuġġati, dan il vokabulari ma tantx ġobni, aħna din nitkellmu li f'28 stat membru irridu jgħadmu fl-imkien bħala Unjoni Ewropea. Naħseb ma jistax nemmen jien li mhuwiex possibbli li aħna ma nkunx nistgħu nilqgħu lil dawn ir-refuġġjati wkoll flimkien dan japplika lil għal kulħadd anke l-Ġermanja iżda jien naħseb li bejnietna aħna bħala Parlament Ewropew rridu nfakru lil xurxi dwar il-fatt li s-solidarjetà tmur għaż-żewġ naħat mhux naħa waħda biss. Is-Sinjor Trebesius. Grazzi ħafna, Sinjora President. Fil-summit ta' Marzu wara pressjoni minnaħa tal-Ġermanja eh, kien hemm Turkija li fil fat aċċettat dan il-ftehim u aċċettaw li jgħinuna innaqsu il-flus tal-immigranti. U jkolli ngħid illi minn dakinhar law il-Erdogan hija tindaħal fl-affarijiet interni tal-Ġermanja, il kanċilira Ġermaniża qiegħda tipprova prova tiddefendi dak illi sar xorta waħda u qed naraw li l-karriera tagħha issa medda. Jien naħseb li sitwazzjoni se tkun aħjar aħna nissaw li proteġu aħjar il-frontieri esterni tagħna ħalli nagħtu l-messaġġ li ċittadini tagħna li l-Ewropa tista' tieħu azzjoni li aħna għandna l-qalbna l-valuri Ewropej u mhux beħsiebna nħallu lil min jirfes fuqna. Aħna naħsbu li l rifuġjati irridu nieħdu ħsibhom aħjar ma jinstawx aħna niddependu biss mit-Turkija. Iżda anke rridu naħdmu iktar mal-Libanu u mal-Ġordan miflok mat-Turkija. Grazzi. One minute, please. Yes, thank you, Chair. Um... l-Onorevoli Intfeld. Iva, għanna negozjaw nikoperaw ma' ftejmiet ġirien, iżda da ma' jfessirx il-problemi tagħna naddum il pajjiżi terzi negozjati għandhom isiru bejn żewġ etat ugwali, iżda dajfa li għaliex maħniex lesti inwiġbu għal problemi tagħna u l-torok ndunaw b'dan. Imma tallimna l esperjenzi fl-2010 ta' konna din negozjaw ftej Mastur Gaddafi għazzama ta' refuġjati hemmhekk u dak ukoll ma kienx wista suċċess. Smajt li Sur Weber jitkellem illi reħtu nosu illi hemm dordni il għaliex qed nisimgħu sitwazzjonijiet ta' nies li qegħdin jiġu buttati lura lejn is serja u tweġiba mill-Istati Membri u l-Kunsill maħniex nieħdu u din hija qaru każa illi dan il-kontinent l-iktar sinjur l-iktar prosperus l-iktar ħieles jgħat jittollera dan u li aħna maħniex l-estinat u tweġiba l-situazzjoni. U najdu l-um il-ġurnata dwar il-valuri tagħna u l-fatt li l-immigranti għandhom jitħlu għal-valuri tagħna mela ma mal-valuri li nemnu fihom u niżguraw il-rifuġjati jgħixu f'kondizzjonijiet aċċettabbli u nwaqfu din il-miżerja grazzi Sinjura. Qed jiddispjaċini kolli nħu l-mikrofonu żret nkun ġusta ma' kulħadd irkellim li għal minuta minn Riveri Papadimulos. Kirje Weber stamatiste epite. Sur Weber, jekk joġbok iqaf tkun inġust u iqaf offendi l-Greċja. Is-Sur Erdogan jgħat jixħet il-ġurnalist il-ħabs ma japplikax il-ftejmiet iżda intom tfaħruħ u takkużaw il-Tsipras minnħal oħra. Orban għax tal-lemin estrem, meċċa taċ s-migrant u jħed pajizu, iżdin ta' meċċa pulu. U għal dar boħra ta' kużaw il-Cipras. Cipras, ħolma kera likom. Il-poplu Grek gburi bl-istorja tijaw u ma jaċċettax. Da' it-taħarta minn ebda sur Weber. Tuskur Bija jafu sew illi wadbu l-insuċċess ta' din id-deċiżjoni fuq l-ispallel ta' stat wieħed tal-Unjoni Ewropea Greċċa. Illi trid tissapporti dan il-pis enormi minħabba tal-pożizzjoni ġeografika tagħha u minħabba l-kriżi ekonomika. Aħna fl-aħħar mill-aħħar il-ħarf tas sagrifiċċju Grazzi l-Onorevoli Sargentini għal minuta. Voorzitter, als je mensen. Grazie ħafna. Jekk inti tesklud tiskluti dawn in-nies u sakkarhom ma jistgħux jgħidu sib tagħhom infushom, titejnhom int, titjom l-assistenza, titjom l kura tas-saħħa, titjom l-ikel u x-xorb u toħseb it-tfal tagħhom 28 stat għamlu ftehim ma' Turkija ma konsidrawx il-konsegwenzi ta' dan. memx bizzejet ikel, it-tfal u mam dawrin bladulti u memx bizzejet ikel, memx tobba, memx avukati. Jekk il-kapijiet ta' stat sejrin jihdu dan il-pass u jirqu ftejm, jiridu jaraw l-implementazzjoni. Għandhomx jaraw biss xar tagħmel il-Kummissjoni, hemm anke kwistjoni ta' kontroll demokratiku u għal-Gvern Grek, jew ħan nistgħu ngħinu koll ma jistax ikollok bniet iżgħar 14 sena b'sakrin marġil f'ċentri ta' detenzjoni x'taħseb li ħajġri lil dawk il-bniet. Blue card from Taċċetta, blue card mis-sinjor ta' Maki, blue card taċċetta. jotkut ovat täällä kovasti arvostelleet Turkin ja EUn välistä sopimusta. Se ei ole... Iva, bossa on f'din is-sala kritikaw il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija mhux perfett. Iżda għandek alternativa? X'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea? Tini jent pjan ta' tliet punti x'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea u l-Istati jagħmlu. Grazzi, għandi punt wieħed fil-pjan tiegħi. Risistemazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea aċċess legali mill-pajjiżi terzi iżda dan mhux abbażi ta' x'tagħmel it-Turkija u Sur Erdogan jiddependi minn x'namlu x'ma nagħmlux aħna. Aħna rridu nieħdu ħsieb in-nies vulnerabbli fiċ-ċentri ta' detenzjoni. Thank you for one and a half. Grazie al minuta u nofs l Paxas. Kolegos, no vadovo tarybos sustikimo praėjo beveik mėnuo. Sir President, eżis kollegi, għadda xar minn mindu seħi summit. Naħseb li ma tantx ġifiri ħafna żmien, iżda nistgħu naraw it-tendenzi tar-riżultati. Qed naraw li kien hemm mi f'xiftit mijiet ta' immigranti regolari li l lura u xiftit rifuġġjati li tiħarbu mill-gwerra kienu aċċettati fl-Unjoni Ewropea. Repubblika Ċeka hija kontra il-kwoti ta' tqassim ta' rifuġġjati u tendenza tantx juru xejra pozittiva. Jkolli nejt illi b'dan il-ftehim aħna ma solvejna xejn, hemm bżonn li aħna jkollna soluzzjonijiet iktar koraġġużi. Jiena naħseb illi l-immigrazzjoni interna bejn l-istati membri għandha tkun it-tollerata iżda kontrollata. Jiena naħseb li l-problema tista' tkun ukoll ekonomika jekk ħanibqgħu sejrin hekk b'dawn il-kwoti, jiena naħseb li l-pjan tal-President tal kummissjoni irrid ikun implementat mill-iktar fis possibbli u naraw li nimplementaw miżuri wkoll sabiex dan il-pjan ikun implementat fil-verità il-problemi ekonomiċi mhux qegħdin niddiskutuhom Naħseb li l-Istati membri jridu kollhom iktar flessibilità anka dwar il-VAT. Jiena naħseb il nfaċilitaw il-konsum hija waħda mis-soluzzjonijiet. Is-Sur Salvini, grazzi. Dan id-dibattitu prova ċara illi l-Ewropa ma teżistix qed tmut bl-immigrazzjoni u hija bbażata fuq munita ħażina hemm li tiġib miljuni ta' skjavi ġodda hawnhekk nitkellmu f'dan il-palazz dwar id-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u nagħmlu ftehimiet ma' Turkija li qed intwa 10 biljun euro. Turkija li tiġħat ġenoċidju ta' miljun Armen. Turkija illi tokkupa militarment stat sovran f'dan il-palazz, ħadd irid illi Turkija irid li Turkija fl-Unjoni Ewropea kontra il- l-istorja u tradizzjoni Ewropea għaw minn irid it-tork bħala lingwa rikonoxxuta uffiċjalment fl-Unjoni Ewropea għadhom kif waslu id-doppju ta' migranti f'dawn l-ewwel xhur li waslu sena l-oħra. U din hija biss qatra f'oċeani, jekk din hija l-Ewropa illi tridu intom jien preferi Ewropa, jien preferi naħseb dawk l-20 miljun qiegħed li ħadd ma jaħseb dwarhom L-Onorevoli Papadakis għal-minuta u nofs minister sur Papadakis u xawn, Iva, grazzi. Iva, grazzi d-deċizjoni dwar il ftejn ma' Turkija. T-dependi anki għal kompetizzjoni u hija obbligu ulterjuri għall-intervent imperialista tal-Unjoni Ewropea fis-Sirja. Qegħdin nerġgħu niftħu negozjati li komplu jitċaraw tal-aggressività tal-borgazija fis-Sirja li ġew u il-Turkija xa titkellmu dwaru hawnhekk. Ħitan espożjonijiet noqogħdu nilagħbu isna bil-jew jew jow bir refuġjati Mela, il-protezzjoni tal-immigranti essenzjali iżda il-mekkanizmi tal-Unjoni Ewropea huma diżumani l sur Weber inti tħawwat il-politika u titkallem dwar is-Siriza palli kieku xi komunisti, aħna il-demokrazija soċjali l-ġdida, aħna bħal partiti soċjal-demokratiċi liberali l-oħra jamlu fil-pija tal-Ewropa, ħana namlu appelli sabiex iġuddu tati deċiżjonijiet. Inti titkellem dwar l-azzjoni u eh, anke diskors ċar dwar l-azzjoni effikaċi tan-NATO fl ġew Ħana nitolbu għal strajk ta' 48 sija kontra miżuri barbari illi tieħdu mill-gvern li jolqtu kemm lil Greċja kif ukoll nisna. Dan veri grostett. Grazie ħafna, Signora President. Jina niftakar illi fl-aħħar tal-2015 il-President Juncker għallinna illi kena bil-forsu ġentement insibu soluzzjoni qabel ir-rebija u maħabba l-fluss ta' migrazzjoni. Dan il-ftiem ma' Turkija għalmenu għandu l-meritu il jeżisti imma ħafna xbiħat jagħmel għax it-Turkija illum qed i qed tigverna dan din il-logħba u qed tilab fuq id-ġufija tal-Unjoni Ewropea. Diġà naraw fil-post ħafna affarijiet mhux qed jiġi implementati sew speċjalment min-naħa ta' dak li tifittxu l-ażil u hemm splużjoni eh, b'dawn l ta' rifuġati fuq territorju li tifittxu l-azil fil-Greċja u għalhekk ah, ma tantx għandna nies fil-post l-esperti illi stati membri wedu li se jibgħatu ma waslux ħemma nkunux inġweni l-President Erdogan u kol u stess se tikompli eh, jgħid u jifakkar illi Turkija miex se tirrispetta l-parti tagħha tal-ftehim li kieku l-Unjoni Ewropea mhux se tonra istess il wedet tagħha u għamel referenza għall esenzjoni tal-viżi illi kienu imweda pasmaġġa li ċittadini Torok. Il- il-fatt illi ħafna meċa tal-Ewropej ma rfawx ir-responsabilità tagħhom anki l-Franza laqas biss u mhux qed tagħmel xejn u nħallu l-Kanċellera Merkel li tinnegozja waħda ma' Turkija għanna bżon niftakru wkoll fuq il-ġlieda kontra il-qat u għawnek permettuli nitkellem fuq il-qasam tal-azzar Hawnhekk maħniex nitkellmu biss li nħarsu industrija li qed tmur għall-ar, imma nħeġġu wkoll indefendu industrija maħabba il-kompetitività żlejali u għandna bżonn inħaffu biex niġildu kontra l-antidumping u nieħdu proċeduri tas-sew maġlin. Grazzi. Rodriguez, one and a half minutes, please. Is-Sinjora Rodriguez għal nofs. Iva, rridu nirrikonoxxu il-fsejn mat-Turkija huwa soluzzjoni kontroversjali provvizorja u ħemminek ma jistgħux indeskrivuh. Għandna bżonn ta' strumenti biex nerġgħu niksbu kontroll illi jilħu l-istandards tagħna Ewropej. Dan ifisser illi nerġgħu naraw anki il-proposti tal-Kummissjoni riċenti L-ewwel net irridu għażil Ewropew bażi ta' standards Ewropej, it-tieni adattament tal-ibliet tagħna sabiex nafitaw il-ghettos għal raġunijiet ta' kważjoni soċjali sanki biex nevitaw riski ta' sigurtà u rridu nibnu sistema ta' frontieri Ewropej din li linja da mhux ħajt din f f'netwerk ta' frontieri illi għandu jippermetti s-sistemi tagħna ta' rilokazzjoni u risistemazzjoni sabiex dawn jaħdmu b'ġestjoni tajba ta' mill-awtoritajiet. Dak illi għandna bżon hija sovranità Ewropea, ejja ma nibżawx minn din il-kelma dan huwa konċett b'saħħtu biex kbira ta' ċittadini jifmu li għandna bżonn inċalqu lejn din il-fażi ta' bini ta' mezzi ta' sovranità bbażi ta' riżorsi tagħna fit territorju tagħna bbażi ta' standards tagħna nemmen illi dan għandu ikun ukoll investiment kbir għal dasant in preparaw għal din dan l-istadju l-ġdid. For one minute. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Hala Ahaw. Thank you, Madam President. It says in the Council conclusions that Et najdu fil-konklużjonijiet tal-Konsil eh, li hemm bosta elementi ta' atweġiba Ewropea illi diġa' qegħdin hemm u edin waslu riżultati. Din l-istqarrija waħda ottimista hekk kif il mizuri komunitana bħal iskema tal-edukazzjoni ma jaħdmu assolutament xejn hija huma deċiżjoni unilaterali mittieda mill-istati membri individwali li naqsu il-fluss tal-migranti jew għall-inqas ċalquhom band oħra. Hawnhekk nirreferi b'mod partikolari l-stabilment meġid għal kontrolli fuq il-frontieri u it-tnaqqis tal-pull factors fuq livell nazzjonali. Jina nilqa il-fatt li jkun inammissibli applikazzjonijiet tal-azil nies li jkunu ġejjin mit-Turkija u jiena Ma nafx il-għala dan mhux il-każ fuq il-frontieri interni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Thank you for... Grazzi għal minuta l-Onorevoli Teliċka. Grazzi President Sur Tusk, jina naqbel miak fil-kommenti kritiċi tijak dwar il-ftejma Turkija, kif nistaw namlu monitoraċ ta' l-implementazzjoni minnaħa ta' Turkija kif nistaw nivalwaw l-implementazzjoni u kif nanalizzaw u nġbdu konklużjonijiet napprezza tweġiba tiegħek President Juncker xi nagħmel żewġ kummenti. L-ewwel nett dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni inti tlabt għal gwida mill-gruppi politiċi u ta' dwar dan qabel miegħek. Il-proposti tal-Kommissjoni fihom numru ta' elementi utli jina nibbaza kieku li nifsi fuq dawk li jistaw jiġu implementati mod effettiv u maġġel illi dwar u tista' tingħaqad l-Unjoni Ewropea. Issa komment dwar ċina iva, fair trade u kompetizzjoni ġusta. Iżda dik mhux li t-rapprezenta eh, ċina la fl-industrija u f'xejn għanna bżon ta' strumenti li permettunna nħaffu il-proċeduri tagħna għal-minuta l-onorvi ċontes. Grazzi ħafna, President. Dan il-ftejjim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija huwa moment ħażin ħafna fl-istorja tal-Unjoni Ewropea hija eh, arrokaż għal dawk kollha illi firmaw dan il-ftehim għax aħna suppost kellna korresponsabilità u min iddeċida illi Turkija hija pajjiż sigur anki jekk ma tirrispettax id-drittijiet tal-bniedem u l-liġi internazzjonali kif ukoll il-Konvenzjoni ta' Ġinevra li ma tiġix iktar implementata hemm eluf ta' rifuġati illi qegħdin fil-Greċja ma jistgħux morru fejn irridu. Il-Pulizija tal-Fajrom qed tuża l-vjolenza kontrihom u qegħdin niftħu kapitli ġodda waqt id-drittijiet sovrani tal-Greċja tiġu dubitati kull Ju, l-ispazju tagħna tiġi miksur. Aħna nakompli eh, fil baħar ta' li ġew bil-preżenza tan-NATO. Inti President Tusk qal qatt għamilna li stajna namlu imma dan tfittxe dan nifisser illi it-mexxija tal-Unjoni Ewropea hija biss komparsa. Ġifieri għax wara kollox l-istilla eh, ta' din il-farsa huwa il-President Erdogan. Grazzi ħafna. Grazzi, Signor President, dan l-ftejjem mal-Turkija ma nasibx li huwa soluzzjoni. Dak li aħna qegħdin nagħmlu mhux fil-fatt li qegħdin ikkaċċuha maħna r-rifuġġjati iżda ikkaċċuhom lura t-Turkija aħna li qegħdin nagħmlu din sempliċement infar responsabilità minn fuq spallejna fuq spallejn it-Turkija. Jiena naħseb li aħna maħniex qegħdin nagħmlu affarijiet bis-serjetà rridu nikritikaw dal-affar li qegħdin nagħmlu hemm ukoll membri u ta' soċjetà ċivili li qegħdin jitolbu illi niċċaraw is-sitwazzjoni. Aħna nistgħux ninkomplu sejrinek, hemm bżonn li jkun rotot legali u anka eh, sistema tajba ta' resettlement aħna ma nistgħux nippermettu li jkun hemm min jgħid l-istati membri illi ma jridx jaċċetta refuġjati u is-solidarjetà dak li tfisser ma tfissirx li wieħed jiġbed biss leh. Jiena naħseb li dak li ġara f'dan l-aħħar ftit jiem aħna rajna illi fil-fatt anka ġraw ċertu eh, affarijiet fl-Awstrija iżda dawn il-frontieri illi minħabba l-Unjoni Ewropea edha qiegħda proteġi naħseb illi aħna rridu nħallu l-frontieri miftuħin ma nistgħux nisfaw l nfusna l-ura. Mr. Lundgren. Qabel ma nagħdi l-kelma l sur Lundgren, permettu li ngħid li minħabba li ħnet jafas minn nikta naċċetta il-blue cards nittamal til eh, tifmu wkoll ir-raġuni u se jkollna problemi wkoll mal-catch sessjoni ta' catch li għajna dil-kemm minnu fih l-sur Lundgren. Grazzi ħafna, President. Jina mux pala Europa u ma pala Żvediż. Għalek ma naċċettax illi nipprovaw illi eh, wieħed jaħkem il-Svezja bħalli kieku aħna xi superpower. it-Turkija huwa pajjiż li jikser it-tiet tal-bniedem ma jirrispettax il-libertà tal-kelma. U issa qed jirċevi ħafna flus min-naħa tal-kontribenti Ewropej. It-Turkija laqas biss mu pajjiż Ewropew ma wieħed li għandu x'aqsam mal-Asja, mal-kontinent Asjatiku, u b'dan il-mod qegħdin nippropo qed n-numponu fuq l-Ewropa politika illi ma tridx l-Ewropa u ma jridux l europej Is-sur de Graf. Jekk joġbak mikrofonu għal kellim. Mikrofonu għall-Onorevoli de Graf, Silvu, jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. L-aċċess tal-viża għat-torok dan huwa l-ftejim meraviljuż li konkludejna ma' Turkija il-Kummissjoni xed taċċetta il trattament tal-Kurdi, kummerċ tal-armi mal-Stat Iżlamiku minna ta' turkija kif ukoll iktar faqar. Il-Kummissjoni m'għandix valuri morali u aħna qed nesprimu r-rieda ta' ċittadini tagħna biżejjed issa għandna bżonn nwafqu l-immigrazzjoni tal-massa għanna bżon nalqu l-frontieru nimbatu lura l-immigranti. Issa is-Sur Gonzales sponsor minuta u nofs. Huwa faċli ħafna li nkunu kampjuni u niddefendu il-ritti ta' bridem meta nitkellmu fuq il-banda l tal-Mediterran u mhux meta jkunu fosna u għalek għedin naraw illi mux tant eh, huma importanti l-proċeduri imma il-persuni illa maħna din il-krisi u l-Unjoni Ewropea tipprova ssib soluzzjonijiet ma jeżistux fid-dinja reali u għedin naraw li l-Greċja tagħmel ix-xogħol kollu. U l ħbib tal-Ewropa mhux dawk illi eh, illi dawk illi jiprofaw eh, jibattu l-immigranti imma dawk huma illi jiprofaw eh, jħarsu rifuġati fuq il-frontieri ta' xekle aħna nkunet qed għal-valuri tagħna ħbib tal-Ewropa huma mhumiex dawk illi joħolqu t-terrur. Jiena favur il-ftema Turkija xi Turkija tagħmel parti mis-soluzzjoni imma Turkija mhijiex is-soluzzjoni. Id-drittijiet tal-bniedem mhumiex servizzi nistgħu nixtru permezz tal-euros. Jow jew jew eh, eh, nemnu f'dan l-ideal jew le u għalek aħna ma nistawx u l-bib għal Sirja, għal Sirjani fqar u niftħu l-bib għat-torok li għandhom il-flus. Imma għanna bżon ġisixu sol fontiri tal-Greka, jek aħna tassow, nuru solidarieta tassow, aħna Ewropej, għanna bżon nuru solidarieta u namlu lezzjoni eh, in primis għal dawk l-eżempju tagħna u parti mill-Ewropa mhijiex qed tagħti dan l-eżempju mhux qed tiddefendi il-laqqa se tipprova eh, tħares dawn ir-refuġati u għalhekk f'dan il-każ jiena għburi bil-xogħol tal komissjoni Grazzi. Thank you. Grazzi lilek. Issa l minuta nofs l-Onorevoli Gijom. Grazzi. Il-ftejim bil-Unjoni Ewropea u t Turkija nsejħulu dak li hu soluzzjoni miex wara tajba ma min iddeċida dan l-arranġament ma tantx għamlu sforz biex jipprovaw eh, jagħtu dan ir-regal għax fuq il-karta iva iva f'konformità ma' dritti ma' liġi komunitarja u dik Nazzjonali imma fil-post l-implementazzjoni tfalli eh, tfalli għal dak li l-legalità mhux l-ewwel li qed ngħidlek dan il-mekkaniżmu għat-Turkija u msejjes fuq l-ewwel prinċipju tal ażil u il-protezzjoni ta' dawk li jfittxu l-asil u il-rifuġati dan il-pajis mhuwiex soddisfazzjon u għalhekk il-mħalfin se jkollhom jiddeċidu da kollu imma mill-ewwel doqqa tajn qed naraw illi il-bilanċ se jkun negattiv. Il-mekanizmu ta' return għandu ħafna sfidi loġistiċi fil-Greċja proċedura ta' rikors u akkoljenza dinja tal-popolazzjoni kif ukoll implementazzjoni tal-ftehim mhumiex f'konformità mal-garanziji li hemm li jesistu fuq il-karta u jekk naraw illi nistaw eh, forsi nrasnu il-flus lejn leġew, żgur se jkun hemm rotot oħra u diġà qed naraw pereżempju e, eh, flussi dejjem jikbru mill-Libja lejn Italja lejn Malta, eċetera u għalhekk dan il ftejim se jkun eh, biss eh, mekkaniżmu il fejn il-fluss se jsir wieħed li ma nistgħux nikkontrollawh. Umbagħad hemm bżonn il-kritika nisma'wa. Inti fimtu mela jiena ma għandi iktar riservi fuq dan eh, l-għaniet perikolużi imma ma kienx possibbli illi konna proġett alternattiv minħabba nuqqas ta' solidarjetà minnaħa tal-Istati membri. For one minute. Issa għal minuta is-sur Van Dalen. President. il fti ma' Erdogan qed jgħidulna li qed jaħdem imma kellna biss xi ftit mijiet persuni biss li intbatu imma l-flussi qed jiżdiedu mill-Italja pereżempju jew lejn l-Italja pjuttost. U l-torok għadnilhom illi se jkunu jitlu jistaw jitlu fl-Unjoni Ewropea mingħajr viża u jkollhom possibilità reali ta' sħobija fl-Unjoni Ewropea. Fuq il-vjaġġi mingħajr bżonn ta' viżi it-tim ta' Juncker u memen stilla fil-fiduċa tiegħi ħames tiem wara il referendum ta' l-Olanda intlaħaq dan il-ftejjim kif tistaw tiġġustifikaw ħaġa bħal din. Għanna bżon li konna pjan ċar, għanna bżon li konna għasla fil portiet biex hekk natu għajnuna lil rifuġati ta' veru. Is-Sinjura Dessarnes iva għandna bżonn konna dialogu ma' Turkija biex hekk inwaffqu traffiku eh, ta' soru kaza tal-rifuġati tal eh, imma aħna għandna bżonn nerfaw responsabiltajiet tagħna. L-Ewropa ma tistax tagħti delega eh, lil dritt tal azil lil viċinat għanna bżon narmonizzaw namlu riforma ta' Dublin u neċestixxu ir-rotot legali u segura rifuġati sirjani kif għamlet per esempio l-Kanada reċentement. L-Europa ma tistax tagħti delega tal-ġestjoni tal-frontieri stess tagħha. Bil-kontra għandha bżon twaqqaf ftejim tas-sisa tal-kosta tal-frontieri u ikolem kontroll sistematiku tal-frontieri esterni, anki għal ċittadini tagħha stess. L-Ewropa ma tistax tagħti delega il ħila tagħha illi tkun ta' pis fis-soluzzjoni tal-konflitt tas-Sirja bżon teżisti ferm iktar u hawnhekk teżerċita bisħiħ responsabilità tagħha. Grazzi ħafna. For one minute, Madam Għal minuta is Signora Michels. Signora President, eżis Presidenti tal-Konsil u Kommissjoni, aħna isna edin nikkonsidraw li 27 stat membru edin jgħidu issa li rridu nikkonsidraw Turkija pala stat sigur para u pajis terz. Iżda fl istessina din li permettu li dawn il-refugġjati jgħat jispara fuqom dawn il- dawn il-bullets tal-gomma jena naħseb illi għawek irridu noqdu attenti minħabba li ħarġet sentenza li fil-fatt tgħidilna illi aksirna l-artiklu 3 tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal bidem minħabba dak li qed jiġi fil-Greċja u wara l-grupp tal-euro aħna qegħdin naraw li aħna stabilixxejna dan il-ftehim mat-Turja minn ma noħolqu kuntest li jista' permettinna li aħna nimċaw nimplementaw u nirrispettaw konvenzjoni ta' Ġinevra. Jiena naħseb li tridu terġa' tanalizzaw is-sitwazzjoni eżis eh, kummissarju u President tal minn minflok ma li tħamġu l kosċenza tal-Unjoni Ewropea. L-ftajim ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija mhuwiex soluzzjoni iżda hija parti tal-problema jkolli ngħid u mhix ħadd wassal għal soluzzjoni u għal paċi għal-Kurdi pereżempju. Istassur Erickson għal minuta. Grazzi ħafna, President. Nisa netkellem bl-Svediż. Fl-Svezja, għedin najdu illi fl-axar mill-axar meta naġixxu dejjem wieħed ikollu xi ħaġa f'moħħu u nasbu illi nistaw insolvu il-krizi ma' Turkija permezz ta' ftehimiet u illi nalqu ir-rotot li huma possibbli u b'dan il-mod il-konsekwenza li ma se tkun se tkun illi ir-rotta se tkun minn Libja. Din hija kriżi illi kontribwiet għaliha l-Unjoni Ewropea anke fil-Libja għax m'għandniex gvern illi jopera sow. Għalek li mi l-intenzjoni tal-Konsil tal-Komissjoni biex dan il-pajis ikun jista' jopera kif suppost biex ikun pajis ta' sow illi jista' jaħdem biex natu futur lil-Libjani. Din l-istrateġija ma tistax tajt biss mela ħenal u rotta ta' Turkija nibatu għom lura Turkija għanna bżon nasbu għal rotta toħra l dawk li jixtiequ jiġu hawnhekk. Issa Sinjura Atkinson kien hemm deportazzjoni mill-Greċja u qegħdin naraw illi dan il-ftehim ta' sommu wix suċċess u rikatt biss eh, l-għada kien hemm 200 oħra li ġew deportati 300 daħlu. Allura n-nies mhux boloħ imma minn dan l-ftejjim kien hemm iktar minn 5000 persuni li ġew eh, mit-traffikanti ndaħla fil-Greċja. Kif se noqogħdu kif nistgħu t tsunami ta' migranti għandna bżonn, nerġgħu nieħdu rikni fidejna fuq il-frontieri tagħna u anke qed naraw il-farsa tal-assisa tal-frontiera tal-Renju Unit li wkoll qed jikkontribwixxu meta aħna għandna bżonnhom eh, eh, fil pajjiżna U ukoll Eh, ġesti simboliċi anke fil-Mediterran, imma issa l-frontieri tagħna tal-Renju Unit huma vulnerabbli. Il-flus tal-kontribwenti Ingliżi illi jintbatu fit-Turkija. Aħna stajna wkoll ikonna 80 iktar uffiċjal biex jassess il-frontieri tagħna, imma aħna x'għamilna tajna delega l-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna bżonn il-Brexit. Issa għal-minuta u nofs l-Onorevoli Gardini. Nixtieq nirringazzjak President Aħna hawnhekk qed nifokaw fuq il-ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija, iva. Ekku, imma qegħdin nitkellmu fuq ħaġa illi bħala effett tista' tagħlaq rotta. Imma nafu illi r-rotot jiċċaqalqu u jiena bħala ċittadina Taljana mħasba ħafna għax it-Taljani qegħdin eh, fuq il-qoddim, diġa kien hemm sinjali hemm rotot ġodda illi qed jidriġ ruħhom dritt lejn l-Italja. L-Albanija diġà il-Pulizija identifikat ħafna minn daw il-dajes eh, li huma lesti eh, jitilqu mill-Greċċa u kol mit-tolba maċċa hemm il-Mediterran illi ħasseb rinda kol bejn il-15 u 19 ta' Marzu 4000 rifuġati ġew salvati fil-Mediterran. Hemm data mill-intelligence tal-Ġermani li tajt li hemm elf persuna fuq il-kosta tal-Libja lesti jitilqu lejn l-Italja. Imma rappresentant Oli titkellem fuq 405,000 persuna imma lesti fuq il-kosta tal-Libja jitilqu lejn l-Europa, lejn l-Italja. F'Mejju li għaf sospensjoni li permettu l-Unjoni Ewropea illi kolom kontrolli fuq il-frontieri u jekk ikun hemm estensjoni is-sospensjoni tfisser li se konna sentejn oħra bħala limitu massimu jkollna xenarju traġiku tal-Ewropa illi tal-ruħa lejn l-Ewropa tan-nofsinhar. namela appell minn hawnhekk, sinjuri, jekk ma nifaċċawx dan eh, din il-problema mod ġenerali selo l-Ewropa illi se tereq fil-Mediterran. Grazzi ħafna u wissal minuta u nofs is-Sinjura Piri. Grazzi ħafna, President it-Turkija u l-Unjoni Ewropea għandhom bżonn jittrattaw il-kriżi tar-rifuġati b'mod uman għal snin sħaħ sibna maħniex se nkunu mill-qutin mill-kriżi tas-Sirja. U għalhekk ma minna xejn mħabba dawk is-Sirjani kollha illi eh, ħarbu lejn il-viċinat tas-Sirja ma iktar minn miljun ġew lejn l-Ewropa sena l-oħra u għalhekk il-mod kif trattajna eh, dawn in-nies vulnerabbli Ovvijament maħnis se nirbħu xi premju għall-ġir tagħna. Ħadd mu qed jitkellem fuq solidarjetà maqsuma il-ftejim ma' Turkija huwa il-bot minn wieħed minn li kun wieħed perfett, imma l-alternativa li mi. Il-pajizi se se jibnu il-ħitan u l-barb dwaja din miex it-tip tal-Ewropa li nixtieq jien il-kooperazzjoni mat Turkija għandha bżonn tirrispetta dispożizzjonijiet Ewropej u internazzjonali. Ir-rapport minn Amnesty International huwa kritiku għall-aħħar u l-Komissjoni għandha bżonn tiżgura ruħa illi inwafqu kull tip ta' aġir mhux xira min-naħa tat-torok. U l-fatt illi nieħdu r-refuġati mit-Turkija u mbagħad insibu rotot siguri għan-nies li qegħdin fit-Turkija attwalment. Grazzi ħafna is-Sur Silik. Grazzi ħafna President. F'dak li għamlet l-Unjoni Ewropea il- politika Ewropea komuni l-ftejjim mat Turkija l-Unjoni Ewropea dejjem tassumi illi ir-rifuġati se jkunu imqasma fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tirrifjuta taċċetta illi iċ-ċittadini ma jridux miljuni ta' migranti jidħlu fl-Ewropa. L-elites politiċi ta' l-Ewropa huma skantati sorprendu ruħam kull darba il-ċittadini Ewropej jirrifjutaw l-integrazzjoni u votaw għall-estremizmu. Għanna bżon najnu l-rifugġati imma għanna bżon għom fejn huma u mhux nġibuha hawnhekk. Għanna bżon niddefendu l-frontieri stess tagħna ħadd mu se jagħmel ix-xogħol nal lanqas it-Turkija u jekk hemm pajjiż Schengen illi ma jistax jew ma jridx jiddefendi il-frontieri tiegħu hemm bżonn iħalli x-Schengen tkun il-Greċja jew l-Italja u mbagħad inkunu nistgħu niddefendu il-frontiera tax-Schengen il-ġdid li dan diġà qed iseħħ fuq il-pass tal-Brenneru. Is-Sinjura Ruiz, grazzi ħafna President. Mela, għal t-tkellmu fuq it-Turkija mela hawnhekk il-politika tagħna qed tobbligana illi nkunu nistgħu nħarsu dawk li qed ifittxu l-ażil Aħna għedna naraw s-sur kan anki kapir tal-mafja u għal daqstant fil-konsulati, per eżempju, fl-ambasċati, eh, eh, mson nħedġu dawn eh, dan il-fiċi ta' azil li kun wieħed u anki il-Greċa, namlu autokritika, imma għanna bżon il-vizjoni ta' Dublin u għahna għanna illi jkunu jistaw, per eżempju, naraw li dritti tal-bnidem u kol t-naħħam mill-istatana, un-bat għan il-disprament, xejn ma' nbidel għedin ninkomplu għaddejjien imma għatfadal it-tama illi tkompli għax mus għax f'dinja globalizzata ħatmu eh, ser jinsa dak li għamilna aħna u din la bomba tistenna li tisplodi sur Tusk. Aħna għanna bżon naġixxu sur Tusk. Thank you. Grazie ħafna, is-sur Eka minuta Signora President, eżis kollegi, naħseb illi għedin neġu f'periodu blatama ta' xej u verament ta' dwejja akbar fejn għadin naraw l-istat ta' drittu demokrazija mhux qed ikun irrispettat. Minħabba li aħna nazbu l-Komunità Ewropea għandha tkun komunità ta' valuri li tirrappreżenta l-umanità. Aħna kif nistgħu nkunu gburin bl-Unjoni Ewropea li għandna bħalissa. It-Turkija qed tikser il-Konvenzjoni ta' Ginevra u fl-istess ħin edha u kol tonjora it-talbiet minnaħat tal-organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Edha u kol tinsisti fuq dan il-ftejim u edha tajt illi xorta waħda ħajkun hemm dan il-ftejim li jista' jwassal għal iktar traffikanti tal-bnedmin. Jiena verament nisti bħala membru ta' dan il-parlament tal fatt li fallejna kompletament aħna għanna bżon ta' politika ġdida, għanna bżon ta' politika umana, għanna bżon ta' politika li hija korretta, inkella aħna nkunu edin inċaħdu l-nanfusna Unu noqodu lura milli nirrispettaw il-politika Ewropea sur Borghezio. Iva, grazzi il-ftejma Turkija, ikolli ngħid li wada xejn dubjus u hija inkredibbli li l-maġġoranza li tant għandha l-qalba drittijiet tal-bniedem meta tippermetti li Turkija li tagħmel deportazzjoni tal-massa ta' dawn ir-refuġjati. Jiena naħseb li din hija operazzjoni li tiswilna ħafna flus ma t-wassanna imkien u Turkija żgur mux ħajkun ħajsiru f'daqqa ċentru ta' eh, il-qoħta dawn il-refugġjati kollha lex ħajamlu mu ukoll fil frontiri tal-Ġermanja u hija l-Ġermanja li permezz ta' il-politiċi tagħha t tiddefendi dan il-ftehim jien naħseb li importanti li naraw xinu huma l-kriterji illi ħajwaslu għal ġestjoni tajba msa Turkija minnaħa tal-refugġati. Meta naraw illi hemm ħafna refugġati li qegħdin jeddu palissa li jinvadu Turkija, iżda fl istessin skużaw l-Italja, iżda Turkija qiegħda tagħmel li trid. Jiena naħseb illi ftit għadda zmin minn mindu kien stabili dan il-ftim. Turkija edha teddet il-ħin kollu li ħataqbat u tneħħi dan u twaqqaf dan il-ftim meta jiftilla, meta taħseb li aħna mhux qed inżommu mal-kondizzjoni. Jiena qatt u għat u qatt ma nista' nippermetti li ħajkun hemm l-invażjoni tal-Ewropa mit-Torok u mill-Musulmani. Qatt u qatt. Naġġorna il-Kamra li se jkollna problema bil-catch the eye. Sfortunatament ma nkunux nistgħu nilqgħu it-talbiet għaliex wis jixtiequ jihdu tieħdu l-kelma, pero jekk joġobkom, is-sottomettu il-diskorsi tagħkom bil-miktub kifet għandna problema ta' ħin. L-Onorevoli Brock. Signora President, rappresentanza tal-Konsil, il-Kommissarju. Grazzi lilkom il-kol. Grazzi tal-li permettejtu li jkonna dan il-ftejim jekk nixtiequ li konna inqas migranti jew dawk biss li għandhom raġunijiet leġittimi irridu nindirizzaw dawk illi jitraffikaw il dawn il-persuni u rridu naċċertaw li ma jkunniex persuni li jitilfu ħajjithom fil-baħar. Irrid konna bekk ftehim illi jaħdem. U allura rridu niftakru illi miljuni ta' persuni eh, daħlu mill-Libja u mill-Ġordan Umbat waslu għat Turkija u dawna huma ferm aktar minn numru li waslu l-Ewropa. Bekk irridu naċċertaw illi nieħdu ħsieb dawn ir refuġġati t tfal imorru l-iskola u għandna il-fondi fl-Ewropa u dan huwa mod kif inġibu ruħna b'mod uman. Bekk, dimorru fil-kosti ta' Libja, emmek nindirizzaw il-problema u li nistaw namlu huwa biss illi insalvaw il-ħajjiet ta' dawk il-persuni. Ma jistax ikonna kontrolli tal-frontier jekk il-persuni diġa jinsabu fuq il-bahar u allura hawnhekk Għawnek għanna standards doppji għal dawk foskom li ma jixtiqux ftejim ma' Turkija. Għedin nitkellmu dwar din il-fortizza Ewropea imdawra bil-ħitan. Jina ma nishtiqx illi aħna naddu dan il-ġejjini li tfal tagħna li jkun dan it-tip ta' Ewropa, Ewropa fortizza, imdawra u magħluqa. Ċertament. Aħna rridu nindirizzaw sitwazzjoni fejn it-Turkija timxi skont il-prinċipji tagħna għax wara kollox huwa pajjiż kandidat. Grazzi, l-Onorevoli Sipil għal-minuta. Grazzi ħafna. Il-ftajim tal-Stati membri ma' Turkija mhuwiex laqwa tweġiba s-sitwazzjoni tar Iva, neħtieġu kooperazzjoni ma' pajzi terzi inkluż it-Turkija. Iżda l-Istati membri ma jistawx imbagħad jistennew illi it-Turkija tagħmel tajjeb għannu qasta ta' solidarjetà fl-Ewropa u dak li qed iseħħ bħalissa. Bħalissa it-Turkija qed tibni ħajt enormi mal-frontiera tagħha ma' Sirja u qed naraw li l-refuġjati Sirjani biss qed ikollhom status ta' protezzjoni. Ċertament ftehim effettiv ma' Turkija jista' jkun komplementari għal strateġija interna Ewropea, però din hija xi ħaġa li hija nieqsa bħalissa. M'għandniex programm serju fiħdan l-Ewropa ma nix program u kol fejn nistaw nil dawn il-persuni dan l-Unjoni Ewropea. U allura it-Turkija trid tagħmel ħafna dwar ir-rifuġati. L-Onorevoli Ford għal minuta. Kollegi, dwar l-azzar. Dan huwa settur essenzjali. Ħafna impigi qegħdin fir-riskju. Neħtieġu azzjoni immedjata u rridu nkunu wkoll sensittivi għal azzjonijiet oħra bħal anti-dumping u aħna lesti pala ICR e biex naraw li dawn ikunu miżuri effettivi dwar migrazzjoni ma nix soluzzjoni faċli il-ftejn ma' Turkija mhix per xaġa perfetta, ista tista' tgħin dawk fi żona Schengen speċjalment jeħtieġu pjanijiet għal żmien twil biex ikunu jistaw ikissru l-azzjoni ta' dawk li traffikaw il-persuni u jkunna ġestjoni tajba tal-frontieri. Iżda ma nistawx inkomplu nitfaw il-flus u anki inwedu il-vjaġġar minn vizas il-pajjiżi terzi bħala premju għal kooperazzjoni. Ir-Renju Unit mhux fi Schengen u bekk għanna nwaqfu bezzaw il-persuni li jiexu fil-Renju Unit dwar l-impatt ta' kollaborazzjoni ma' Turkija. Il-migranti mhumiex kriminali iżda il-kaos fil-frontieri jista' jiġi sfruttat mit-terroristi. Qed ngħixu f'dinja internazzjonali, bekk aħna aktar b'saħħitna meta ngħixu flimkien kontra il-kriminalità. Grazzi. L-Onorevoli Galpelċ għal minuta u nofs. President, Kommissarju, President. Dan huwa dibattitu emozjonali l-lum. Mux l-ewwel darba illi sejra nisma kemm il-darba intom iddiskutejtu din il-kwistjoni. Hemm soluzzjoni? hemm soluzzjoni parzjali, għaliex għandna kompromess sensittiv. U wasal ukoll fi żmien propizju. Madana kollu f'dawn iċ-ċirkostanzi, it-tixċjoni kienet waħda tajba, jiġifieri illi fir-rotta tal-Balkani tal-Punent ma nistawx naraw illi konna iċċaliq tal-persuni mingħajr kontrolli. Kienet deċiżjoni tajba illi nagħlqu ir-rotot għat-traffikanti u kienet id-deċiżjoni tajba illi nerġaw nistabilixxu kontroll ordni fil fruntieri Id-deċiżjoni saret sabiex naraw illi kunem is-sigurtà ta' 500 miljun ċittadin tal-Ewropa. Ċertament it-Turkija u koll ħaqqa l-appoċ biex terfa dan il-pis. Ejja naraw issa il-kompromess. Il-kompromess mhuwiex wieħed perfett. Forsi il turkija mhux lesta li timxi skont il-ftehim bekk il-kontroll u s u huma meħtieġa. Il-President Erdogan Semma punt interessanti ħafna dwar jekk ikunu jistaw jżommu ma l-kondizjonijiet tal-ftajim. Il-hotspots mhumiex qed jaħdmu, is-sistemi ta' reġistrazzjoni irridu jiġu reveduti, l-edukazzjoni u s-sistemi tas-saħħa mhumiex qegħdin jaħdmu kif suppost. Dawn huma punti li rridu nikkonsidraw. L-Onorevoli Morais issa bil-mikrofonu kjoġbu. Grazie, President. Jena u koll nifem il-punti ta' tħassib dwar eh, l-aspetti umani kif smajna unek, pero rridu kun onesti unek din il-kamra. Dan il-ftejim huwa bbażat fuq is-solidarjetà. U allura l-ewwel mistoqsija tiegħi lill-President tal-Kunsill huwa wieħed waħda sempliċi. Aħna fil-Kumitat Liber li jiena mmexxi għamilna u koll għamal kommissjoni u anki ma' Martin Vervel, troubleshooter, u huwa b'mod onest għalimna illi hemm 30 l-uffiċali proċessaw il-migranti f'dawn il-kampijiet u dinija u biċċa bieċa xolbira ħafna li għandhom il kummissjoni U jepek jiena nirringrazzjom il-dawn il-membri tal kummissjoni għal dan il xogħol qed iwettqu iżda Wara li smajt il-President tal-Konsill u d-diskors tiegħu, meta nifmu wkoll dawn il-punti ta' tħassib kollu li semmejna, huwa se jaċċertana llum li l-Istati membri fl-aħħar mill-aħħar se jagħtu r-riżorsi meħtieġa biex kollox jaħdem u sabiex dawn is-salvagwardji jkunu f'posthom għaliex irdu noqgħdu attenti għad-dettalji u bekk inkunu ċerti li qegħdin niżguraw id-drittijiet tal-bnedmin. Grazzi ħafna għal minuta u nofs l-Onorevoli Niedermayer. Eżis kollegi l-ewwel Permettu li najt li minkejja il-punti ta' tħassib napprezza il-progress biex nindirizzaw il-problema u l-kwistjoni tal-migrazzjoni fil-Greċja grazzi l-Kummissjoni u l-Kunsill għall-involviment tagħhom ir-riżultati u l-ħeffa tal-riżultati qegħdin juruna kemm tlifna ħin is-sena l-oħra kif semman kif President Tusk. Issa rridu nħarsu lejl ġejjin naċċertaw illi aħna nkomplu dawn ir-riżultati fil-Greċja u nifukaw fuq ukoll zoni oħra ta' problemi fil-kriżi ta' migrazzjoni, insomm f'moħħi u kol partijiet oħra fil-Mediterran u rridu nsibu soluzzjoni simili illi b'xi mod jistgħu jaħdmu. Se jkun aktar diffiċli mill-Greċja, iżda l-kas tal-Greċja qed jurina li kollox huwa possibbli. Issa kemtejn dwar l-ekonomija. Xi jumejn ilu jiena eh, donajt illi il programmi politiċi huma akbar minn dawk ekonomiċi u dan huwa minnu eh, iżda mhux aħbar tajba, però Permetu li najt illi irridu nżommu id-direzzjoni politika tagħna fil-qasam tal-ekonomija, irridu nżommu mal-prinċipji li ftemna dwarhom, irridu nimplementaw ir-riforma, irridu ntejbu s-sitwazzjoni fiskali tal-Ewropea għanna agenda estensiva inkluż riformi fil zoni fil-loqsma fiskali u anki il-relazzjonijiet fil ġejjinijiet maċ-Ċina. Kwistjonijiet bħal dawn huma importanti għal ġejjini tagħna u nittamaw illi nikkonsidraw dawn il-punti b'serjetà grazzi. Grazzi l-Onorevoli Garcia għal minuta u nofs. Grazzi. Grazzi, President. Dan id-dibattitu kena ħafna klim eh, ta' kompjaċenza li jibdew jitkellmu wkoll fuq suċċess dwar il-ftehim ma' Turkija. Sur Tusk qal li l-ewwel rridu konna ordni fid-dar tagħna stess. Aħna rridu nirrikonoxxu il-falliment tal-ġestjoni tal-kriżi tal-immigrazzjoni f'dawn l-aħħar xhur falliment illi wassanna illi nilħqu ftehim ma' pajjiż illi ħafna organizzazzjonijiet eh, umanitarji għandhom dubi serji u l-opinjoni pubblika titkellem dwar il-mistħija ta' l-Europa u meta wieħed jitkellem dwar il-mistħija tal-Ewropa qegħdin noħor naħbu l-inkompetenza tagħna u anki l-innuqas ta' rispett tal-obligi tagħna. Pereżempju fi Spanja minnaħa tal-gvern tas Sur Rajoy laqgħu 18 il-refuġat. 18 intom tasbu li din l-inkompetenza jaċċettabli meda qed nitkellmu dwar il-ħajjiet ta' mijiet ta' eluf ta' persuni li qegħdin jaħarbu mill-gwerra u mill-mewt aħna għandna bżonn mod urġenti li l-pajjiżi jirrispettaw l-obbligi tagħhom japplikaw il-prinċipju ta' solidarjetà il-proġett Ewropew huwa medet ejja ma nikbux l-aħħar paġna tal-istorja ta tagħna bid-batija tan-nies. Grazzi. For one and a half minutes now, Mr. Minuta Tawnox, l-Onorevoli Rangel. Grazzi, Signor President. Sur President tal-Kunsil, Kummissarju, għonek xtaqni ċara punt. Irridu dejjem nżommu mad-drittijiet tal-bnedmin din il-kriżi tar refugġati Irridu nappoġġaw id-drittijiet umani u anke jisibu soluzzjoni għal problema tal-migrazzjoni billi nilqaw dawn il-persuni fl-Unjoni tagħna. Nuru solidarjetà din hija xi ħaġa essenzjali. Bekk dan il-ftehim mat-Turkija mhux ftehim tajjeb huwa fejn possibbli huwa mod għalina sabiex nirpu xi ftit tal-ħin biex insibu soluzzjoni aktar effettiva. Bekk. Jekk dan il-Parlament nikkritikaw il-Gvern Portugiż għal ħafna raġunijiet tajbin, politika fiskali, ekonomika, illi hija xi ħaġa illi ma eh, ta' min faħara, xorta waħda rridu però mbagħad napprezzaw il-ħidma tal-Gvern Portugiż lejn il-sitwazzjoni tal-migrazzjoni. Aħna urejna illi mhux biss lesti illi nieħdu 4000 refuġat, iżda nistaw nieħdu wkoll sa 10,000 migrant u nistaw ukoll nieħdu sa 1250 sa din il-ġimgħa. U allura bekk qegħdin nibatu messaġġ ċar u anki nuru eżempju tajjeb. Nittama li stati membri ju u koll segwu dan eżempju biex nsibu soluzzjoni. Grazzi l-Onorevoli Weidenhalzer. Grazzi. Dan is-summit Wassalna l xi riżultati f'termini ta' kooperazzjoni ma' Turkija. Kustjoni komplikata din, mhux mingħajr riski, però hija xi ħaġa essenzjali. Dan ukoll jista' jaħdem biss jekk ikollna kontrolli kif suppost tal-frontieri esterni tagħna u pass tajjeb il qudiem eh, suppost dan sar qabel ċertament, però din naraw issa li kollox jimxi kif mistenni. L-ewwel hemm xi lakuni m'għandniex biżejjed personal biex dan kollu jaħdem u l organizzazzjoni ta' drittijiet tal-bnedmin edin jajdu u jallegaw illi rridu naċċertaw illi f'dawn is-sitwazzjonijiet irridu nirrispettaw dejjem dawn id-drittijiet u rridu nieħdu azzjoni fejn ikun hemm każijiet ta' ksur. Rridu nifhmu wkoll illi e, għadna fl-istadju tal-bidu allura rridu naraw kif kollox se jimxi l-qudiem. Irridu naċċertaw bekk illi natu priorità l-lajnuna umanitarja u hemm finanzjament għal dawn il-pajiziet jilqgħu dawn il-persuni. L-Onorevoli Karas, Signori, ħafna punti ta' tħassib li smajna hawnhekk illum, iżda jiena naħseb it-dibattitu tagħna tal-lum kif kien jimxi l-qoddim. Kieku ma kenniex tejn bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija li kieku ma kenniex proposta għal politika komuni tal-azil minnaħa tal-Kummissjoni. Jew li kieku l-istrateġija tal-Kummissjoni għall-impigi u tkabbir ma kellix l-appoġġ tal-Kunsill. Meta naraw iż żida tan-nazzjonaliżmu u n-nuqqas ta' solidarjetà fiħdan l-Unjoni Ewropea. li kiku kienek kienu kunem aktar izolament, aktar frontieri maluqin u aktar Ewropa fortizza. Ħadd fostna ma jista jitlob li jara din il-ħaġa isseħ. Inkella konna nitilfu aktar ħin u bekk tassew konna ntemmu darba dejjem Schengen. Aħna ma rridux illi naħarqu l-passat tagħna, anzi rridu illi nħallu l-funturi tagħna miftuħin. Iżda l-ftehim jaħdem biss jekk aħna nżommu mal-impenji tagħna u niggarantixxu illi dejjem nżommu mad-dritti tal-bnedmin. Nerfaw responsabilitajiet tagħna bħala stati membri u nifmu illi ftehim mat-Turkija forsi mhux se jatina soluzzjoni aħarija. Ċertament għanna eżempju ta' dan għaliex neħtiġu eżempji fiħdan l-Unjoni Ewropea stess. U sfortunatament il-Kunsil ma tanix din is-soluzzjoni. L-Onorevoli Toja. Hawnhekk għandna ftehim li ġej minħabba iż-żmien għaliex konna qegħdin fti situazzjoni mwera għaliex ħafna stati membri ma rridux jagħmlu l-almu tagħhom biex insibu soluzzjoni. Bekk irridu nikkontrollaw il-ġestjoni fil-Greċja u t-Turkija tas-sitwazzjoni l-Ewropa trid tkun responsabbli. Ma nistawx aħna issa nħallu kollox fidejn it-Turkija u l-Greċja biss. Fit-8 ta' Marzu kellna jum dedikat lir refuġati nisa u anki l-tfal tfal. xe jiġri issa? Qegħdin nisimgħu dwar sfruttament u degradazzjoni. Bekk hemm responsabilità tagħna Ewropea morali qabel politika biex nagħmlu xi ħaġa. Aħna nixtiequ li konna possibilità li konna hotspots b'ġestjoni Ewropea għaliex aħna direttament responsabbli biss nistgħu anki nikkontrollaw ir-rispett tad drittijiet tal-bnedmin biex nikkonkludi għeddin naraw illi bib jingħala u jinfetaħ. L-Italja illum qed tilqa wkoll elf persuna mill-baħar u allura anke l-Italja u għal-Malta jrid ikun hemm ukoll situazzjoni fejn naħdmu b'solidarjetà u naħdmu flimkien. Grazzi, minuta unof l-Onorevoli Suizja. Grazzi ħafna. Grazzi l-Kommissarju. Il-diskussjoni tal-lum il-ftejjima Turkija jiġġustifika situazzjoni fejn il-politika hija l-arti tal-impossibbli. Il-ftejn mhux ideali, mhux perfett kif inti stess semmejt, iżda xorta waħda għandna pass konkret il-qoddim għaliex kif għall onorabli Karas xkonna niddiskutu l-lum li kiku ma kienx dan il-ftejn. Nafu, il-Turkija mux l-uniku soluzzjoni, hemm problemi, U nista u kol insaqsu jekk it-Turkija ux eh, affidabli eh, u għem problema anki fejn jitlu l-minorità, il-minoranzi, pero rridu nitu attiva sa. U naħseb għanna nkomplu nissuktaw. Mannix bizzejiet kapacità, mannix bizzejiet uffiċjali fil-frontiera bejn il-Turkija u l-Greċja, ma dana kollu irridu dejjem nuru solidarjetà Ah, jenna najdu mill-bidunet illi neħtieġu solidarjetà u responsabilità. Jiena naħseb illi hija responsabilitana illi noffru e, soluzzjonijiet. Ir-rotta tal-Balkani hija waħda magħluqa issa tajjeb iżda r-rotta tal-Mediterran qed jerġa' jinfetaħ. U allura illi aħna nibnu il-ħitan. Dina mhix soluzzjoni għax ma nibnu ħitan fil-baħar Il-Turkija mux l-uniku soluzzjoni, bekk irridu nissuktaw. Jina di mistoqsija għas-sur task kif se namlu monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' dan il-ftejim l mod kif 3 miljoni jew 6 miljoni huma jiġu mnefqa. Grazzi. Grazzi, President. Sur Tusk, Sur President tal-Konsell. Sur President tal-Konsell, il-ftejim illi fermajna ma' Turkija ifisser il- tfarfir tal-responsabilta li għandhom il-gvernijiet Ewropej tfarfir tal-obligi legali tagħna, politiċi tagħna u anki etiċi tagħna. U t-tlieta li huma farfarnijhom. Aħna naqblu li għandu jkonna ma, ma ftejmiet ma pajjiżi terzi, ma ma naqblux li għanna nfarfru il- l-obligi tagħna. Aħna dawn l-aħħar xhur għalaqna il-frontieri u ħlaqna eh, nazba għal-bnedmin bħalna. U s-sitwazzjoni sejna l-lar u tantu għek li aħna kena nesternalizzaw u nfarfru obbligu li l-ċittadini Ewropej ridu illi l-gvernijiet taħħom tagħhom setaw jirrispettawh. U eh, jiena rrid nirreferi mod partikolari għat-tfal li aħna maħniex qegħdin inħarsuhom dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' protezzjoni taf x'inhi jiġri sur Tusk illi din hija xi ħaġa illegali. Thank you. Our next speaker. Grazzi. Minuta u L-Onorevoli Kefalo Janis. Grazzi, Signora President. Jek, li kuku ma kenniex ftejim sa 18 ta' marzu, konna nkunu ħafna nkwetat illum. Pero, il-ftejim huwa komplikat, kompless. U mhux ċar, u din hija xaġa li tinkwetana. Kwistjoni Ewropea saret waħda bilaterali bejn il-Greċja u Turkija. Il-frontieri Ewropej issa iċalqu lejn frontieri nazzjonali tal-Greċja u bekk il- frontieri fil-pajzi tal-viċinat u kol U allura għanna ammonti enormi ta' flus involuti. Iżda ma ndirizzajniex il-networks ta' traffikanti u naċċertaw il-persuni mill-Afrika ta' fuq li jistaw iħalsu 30 euro biex jaslu għat-Turkija mbagħad mingħajr viża jitlu fil-Greċja u mbekk jitlu fl-Unjoni Ewropea mingħajr viża. Ma adattajniex għafas tal-azil skont id-direttivi tal-Unjoni Ewropea. 53,000 refuġati jinsabu fil-Greċja Għanna diffikultajiet biex namlu ġestjoni ta' dawn il-flussi ta' migranti. L-uniku soluzzjoni hija l-integrazzjoni fl-Ewropa. Neħtieġu l-assisa tal-frontieri biex bekk insaħħu l-istituzzjonijiet demokratiċi Ewropej tagħna. Qed nuru tjufija meta l-Ġordan u Lebanon pereżempju jistgħu jilqgħu 3 miljun refuġat. Turkija tista' tilqa numru ukoll kbir u aħna ma nistgħux nilqgħu miljun refuġat mod deċenti. Grazzi l-Onorevoli Mavrides għal minuta. Grazzi, Signora President. Dan id-dibattitu Iwassanna l-ura għal waħda mill-akbar problemi tal-Unjoni Ewropea illi naqblu fuq affarijiet li mbagħad ma nimplementawhomx. Issa, il-ftejn mat-Turkija. Dan huwa hawnhekk għandna traduzzjoni, vizzju biex ngħidu hekk. Għaliex morna lura 20 sena. It-Turkija ma timplementax dak kollu li hija tiftiem dwaru fir rigward tal-obligi tagħha mal-Unjoni Ewropea u l-ksur ta' prinċipji ta' liġi fiħdan il-Turkija stess anki fir rigward ta' Repubblika ta' Ċipru, membru tal-Unjoni Ewropea. Sur Task, meta aħna nitkellmu dwar Eh, situazzjoni fejn ma nistax nissagrifikaw ċipru u sur Brok jgħid iva rridu nkomplu nikkondannaw il violazzjoni ta' dritti tal-bnedmin fit-Turkija jiddispjaċini dan huwa klim firaħ meta tassew se nieħdu deċiżjoni biex eh, ninsew l-Erdogan u nħarsu il-prinċipji u stat ta' dritt li huma tal-Unjoni Ewropea. Din hija mistoqsija tiegħi grazzi. One minute please. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Signora Nibler, grazzi ħafna President, Komissarju, eh, President tal-Kunsill. Il-kontroll tal-krizi ta' refugjati jgħatam l-ikbar sfidi li għanna d-demina. Għalek il-ftejim ma' Turkija huwa importanti ħafna eh, biex naslu għal dan il għanna jekk sejjejn l-nies li eh, ma jibqawx rikorru għant traffikanti kriminali u se jkunem jekk jirnexxilna jkollna xi proċeduri iktar blordni eh, nista' naqbel mal-ftejjejn. Imma ovvjament il-problema qiegħda hija dak li wedna l-Turkija biex din taqbel li tagħmel dan. sitt biljun ta' euro fl-opinjoni tiegħi huma investiment tajjeb. Imma il- fatt li nfetħu kapitli ġodda dan din hija responsabilità tal-Kunsill aħna l-opinjoni rridu nesbluha meta nisa nitkellmu fuq sħubija tat-Turkija. Jiena għadna ma wasalniex għal dan kollu. U il-Parlament għat jonqsu jagħmel dibattitu intensiv fuq dan. Is-sur Stanishev għal-minuta. Grazzi. Signora President, kollegi Matun dan l-aħħar ġimgħat smajna ħafna jintqal dwar dan il ftejim mat-Turkija anki affarijiet estremi li l-Unjoni Ewropea ċediet, għamlet ftajim ma' xitan, imma rridu nitkellmu fuq il-prinċipju. Kien ftajim li kellna bżonnu. Għax l-Unjoni kienet dajfa u l-qasbis kienet kapaċi li timplementa deċiżjoni li kienet ħadet hi. Ġifieri rridu noqogħdu attenti fid-qaddettal l-implementazzjoni anki mill-lat finanzjaru rridu nejnu il refuġjati fejn jinsabu u fejn edin u kol fil-viċin tal-Sirja, ġifir il-ġordan, il-Libanu, Turkija. Aħna mux se nippermettu li jkun hemm traffikar ta' dritt tal-bniedem tal-libertà tal-espressjoni u d-demokrazija. Nistaw bekk norganizzaw politika refugjati waħidna. Grazzi. Sur Kelly. Grazzi, jina nishtiq ngħid li Is-sur Tusk jena nadru u napprezza anki l-President Juncker f'din il-bicċa xogħol huma qed juru mhux biex kuraġġ imma anki tmexxija tajba eh, meta qed jippruvaw sibu soluzzjoni anki jekk kull ma jifaċċaw hija krita kritika huwa importanti jekk aħna rridu ikonna l-ordni fdan il-dawn il-problemi u ikonna u maniġjar tal-frontieri rridu noqogħdu attenti li ma nkomplux b'dan il-kajos li għanna. Il-President Juncker għal u koll eh, xaħġa tajba fuq is 6 biljun ta' Turkija, dawn il-flus għalu dan mux għat Turkija ma dawn u ma għal refugġjati biex jiġu edukati biex jintu għam akkomodazzjoni biex not proteġu għom. U spiega dan, fl-Europa hemm 22 miljun persuna li mandom xogħol. għalu u koll irridu ma ninsu għom xil in-nies. Grazzi ħafna. Grazzi, minuta. Is-sur Zurinjon. tal-Kunsill. Kummissarju, il-Kunsill approva dan il-ftejji ma' Turkija u reġa afferma x'inhuma il-linji ta' politika għal politika ta' sigurtà biex titnaqqas ukoll tittaffa l-kriżi ta' refugjati u koll l-investimenti strutturali u il-fatt li rid budget iktar responsabbli f'Ġunju għalunna li se jagħtu spinta l-qoddim il-suq digitali dak ukoll is-suq tal-kapitali fl-Ewropa. Iġifieri, x'qegħdin jistennew għalhekk l-istati membri biex jimplementaw dak li għadhom kemm qablu fuqu. Issa klim ilna nisimgħuhom għandna bżonn nista eżempji tajbin u l-Portugal qed juri billi n-nur qed nieħdu numru ta' refuġjati anki qegħdin naraw kif insibu soluzzjoni għal problemi ta' tkabbir. huma eżempji tajbin, eżempji li għandna l-kol insegwuhom. Is-sur Hockmark, minuta. Sinjura President, żewġ konklużjonijiet għal dawk mirati lej dawk li jridu hemm joħolqu firda fl-Ewropa. Din l-sfida tal-immigrazzjoni hija sfida li ila magħna u seddum magħna. Nista' jkollna edeja diverġenti nistgħu nikkritikaw anki soluzzjonijiet differenti. Forsi jekk ma jkunx hemm soluzzjoni din tkun l-aħjar ħaġa mela. Imma jekk ma namlux ix-xogħol flimkien, mhux se nkunu nistgħu namlu xejn. Ma naslu għal xejn u din tkun ħasra naqaraw ftit dawk in-nies li qed jippruvaw jaħorbu mill-diżastru mill-atroċitajiet u hemm minnaħa l-oħra dawk li ma jridux li aħna nerfaw ċertu responsabiltajiet. Umbagħad hemm l-Ukrajna. Jekk aħna ma nagħtux każ dak li qed jiġri f'dan il-pajjiż inkunu qegħdin inħallu il-forzi tal- li jridu iġibu jieħdu l-Ewropa lura hemm bżonn li nqumu fuq saqajna bħala Ewropa maquda. Grazzi. Is-sur Andru Lakis għal-minuta. Xarilu meta konna edin nitkelmu fuq dan il-ftejim, aħna wissejnikom dwar il-problemi legali mintom ħallejtu sur Erdogan li jixtrikom. Talabkom ħafna biex jagħmel dak li u suppost jagħmel, dak li u ovvju li jagħmel. Għaliex ma saqsux is-sur Bannman li għamel il-poezija li tandeja s-sur Erdogan. Tlet ġimat qabel bdejna l-implementazzjoni aħna rajna li l-flussi naqsu. Mux bi imħabba il-ftejim imma għax il-frontieri tal-tramuntana tal-Greċja u. Għaw minnu kontent għax ma jridux jaraw iktar refugjati, għalek jippruvaw jimadajatu xkas. Il-Greċja issa saret il-pajis fej qed jilqa dawn in-nies, araw id-domeni ftit l-uċċuħ tan-nies li qed ibatu solidarjetà fejna fl-Ewropa irridu nitkellmu fuq ir-relokazzjoni u nimplementaw dak li eh, il-nassa ngħidu. Aw min juża il-populizmu nazzjonali aw min dara jieħu biss mill-Ewropa u ma jagħti xejn. Imżon naraw kif dawn in-nies eh, nikkastigawhom nwaqfulhom lill-fondi strutturali pereżempju. Merci Madame la Presidente. Grazie ħafna. Fuq, Signora Beres, fuq dan il-ftajim tal-Unjoni Ewropea u Turkija issa smajna minn kollox. Jiena nixtieq nitkan fuq żewġ konklużjoni toħra tal-Kunsill Ewropej. Dik li f'Ġunju fil-Kunsill Ewropew ta' 28 ta' Ġunju se nitkellmu fuq il-fatt li nitkellmu fuq l-Ewropa monetarja u li l-investu b'dan b'din il-politika, imma ma ninsawx li hemm ukoll referendum fir-Renju Unit. U ikunx ikun rizultat ta' dan inkunu nistaw inlestu bl-Unjoni Ekonomiko Monetarja. Għax issa inna nistennaw hemm bżonn dan li konsolidawħa. Umbat fuq il-sitwazzjoni tal- eh, settur tal- metal Nafu ġifiri li dan is-settur fl-Ewropa qiegħed sejjer lura. Il-Presidenza tal-Olanda hemm bżonn li tieħu azzjoni determinata biex niddefendu l-interessi kummerċjali. Anki ġifiri li tkun hemm risposti għax dan qed jistennew l-Ewropej. Grazzi, is-Sinjur Mamikens Sur Tusk, Sur Juncker, kollegi, jena naqbel li konna relazzjoni kostruttiva ma' Turkija. Imma dak li qed jagħmel kif jaġixxi il-President Erdogan em, ma, ma nistawx naqblu miegħu. Anki is-sabotax dawk li ma jistawx jiġibu il-vizas biex jitilqu minn dan il-pajjiż. Nafu li hemm iktar minn 2.5 miljun ta' refugjati indikazzjonijiet li juru li Turkija tejn lill gruppi tal-ġihadisti bħal Daesh. Da, dan kollox jikontribwixxi għal kriżi ta' refuġjati. Għalhekk jiena nagħmel appell lil mexxejja tal-Ewropa biex iżommu mal-valuri tagħna biex dejjem isalvaw il-popolazzjoni tagħna. Issa il-Kummissarju Avramopoulos biex jirribatti. Madam President. Well, uh, Grazzi, Signori. President Tusk. Ewwel net jiena nixtieq nirringrazzjakom għal kontribuzzjonijiet li għamlu sens. ħafna minnhom jaqblu ma dak kif ma mod kif taħsib għall kummissjoni mal-sorvezzjonijiet tagħna ma nixtieq niċċara xi punti. Ir-relazzjoni mat-Turkija mandax taqsam xej ma l-antagonizmu u anki dinamika tal-poter. Aħna ridna nilħu ftejjin biex nindirizzaw kwistjoni fl-imkien għax kemm l-Ewropa u t-Turkija edin taħt pressjoni qawwija. Aħna tniffaċċjaw l-istess sfidi u situazzjoni li qatt marajna bħala bla preċedent. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni huwa minnu li Turkija qed tara li din il-kooperazzjoni tqisa wkoll bħala kataliz biex ir-relazzjoni tagħha magħna terġa' tihom smin tal-qudiem. Dan il-kapitlu l-ġdid ma jistax wieħed jinterpretah bħala xi li baxxejna rasna u qed ninħallu d-demokrazija Ewropea. Anzi, hija opportunità Turkija li tersa lejn in-normi tagħna fuq kull kwistjoni, valuri demokratiċi, l-istat ta' dritt, libertà tal-espressjoni, rispett tal-gruppi minoritarji u anki soluzzjoni tal-problema ta' Ċipru. Huwa fl-interess tal-Ewropa li konna Turkija li tkun stabli, li tkun demokratika u l-Turkija għandha l-interess li u ukoll l-Unjoni Ewropea li tappoġġja u li tkun l-imsieħba tagħha. il kriza il-kriżi ġabitna iktar qrib ta' xulxin f'dan l-ispirtu. Irridu sa narraw jekk aħna verament irridux li natwaw u e, dak li nitkellmu fuqu. Kull aspett ta' dan il-ftajim qed isir u kol skont il-liġi internazzjonali u anki l-accettazzjoni minna l unjoni Ewropea u dan nefasizzawħa. Per eżempju, l autorita Turkija għaddew liġijiet biex ikunem il-protezzjoni għas-Sirjani. Aħna konna ċarissimi, għednilom li jrid ikunem garanziji għal dawk li għandhom bżonn il-protezzjoni ekkuma Sirjani, jew anki ta' xi nazzjonalità oħra. Fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża, ħamsa u 30 minn 72 rekwiziti intlaqaw imma l-Kommissjoni kienet ċarissima aħna nistaw namlu proposti għal dawn ir-rekwiziti tal-vizas jekk kull benchmark ikunu konformi miegħu. U Turkija jafu dan u qegħdin jippruvaw jaslu biex ikunu konformi ma' dawn il-benchmarks biex Irridu naslu sal-ġunju ta' din is-sena dwar l-liberalizzazzjoni tal-vizas. Sissa kien hemm 300 eh, persuna li ġew ritornati dawn ma talbux l-azil u anki kien hemm il-sistemazzjoni mill-ġdid ta' ftit nies oħra Aħna se naħtu rapport fuq situazzjoni tal-implementazzjoni ta' kull parti ta' dan il-ftejim. Imma nixtieq ngħidilkom dan li ġej. Dan il-ftejim huwa pass importanti ħafna għal relazzjoni li ġiet imġedda u li għandha tmur fuq medda twila ta' żmien li nistaw norbtu fuq xulxin meta nitkellmu fuq il-valuri kifet fil-bidu tiegħi ta' diskors tiegħi. Fil-frattemp il-Kummissjoni hija qed taħdem ħafna fil-Greċja. Aħna qed nagħmlu l-almu tagħna biex nejnu il-Greċja jespandu il-potenzjal tagħhom biex jiġu iktar indukrati n-nisa u t-tfal iktar u iktar b'mod iktar xieraq. In-nies qegħdin ukoll fil-gżejjer u mhux biss fil-mejlen tal-Greċja biex nejnu l-autoritajiet u l-gvern tal-Greċja. L-istati membri hemm bżonn ikomplu jieħdu il refugjati mill-Greċja u nerġa' nirrepeti li l-istati membri kollha bżonn jirfgħu responsabilta iktar minn 50.000 li qegħdin fil-Greċja 70% minnom għandhom il-ċans li jkunu relokati anki dan qabel l-20 ta' marzu dawk in-nies li kienu maqbuda fi domeni. Minn Libja, dawk li waslu minn Libja għasal italja juri li sakemm jibqaw it-traffikanti se jkun hemm nies li jippruvaw jimigraw. Hija ħaġa sempliċi wara kollox. Għalhekk hemm bżonn inkomplu natmu eh, l istampa iktar kbira, f'xena ikbar Hemm bżonn li naraw li kun hemm stabilità fil-Libja u fis-Sirja. Ġifieri il-proposti għal din il-gwardja tal-kosta u tal-frontieri hemm bżonn li naslu għalija. Hemm bżonn li l-impenji tagħna issa inwettquhom għax fil-fat kważi maħna s-sajf. bżonn li konna u rotot legali sabiex in-nies, ir-refuġjati, l-immigranti ma jkollhomx imorru antitraffikanti. Ġifiri dawn huma affarijiet importanti. Fuq il-risistemazzjoni din hija waħda mis-soluzzjoni mit-Turkija ma mill-Libanu u mill-Ġordan li wkoll għandhom eluf ta' migranti Eh, fuq territorju tagħhom. Jekk inkunu qegħdin nalqu xi toro irridu noħolqu modi oħra. L-Ewropa fortizza ma rriduwiex biex laqqas biss tista tista nistgħu nobspruha se nibqgħu naraw nies li jridu jersqu lejn Ewropa. Għandna responsabilta morali biex nipproteġu dawk li għandhom bżonn. Hemm bżonn ukoll li l-linji ta' politika tagħna ikunu ċari. Il-risistemazzjoni huwa l-uniku mod biex aħna la in pajjiżi terzi li għandhom bżonn jiġu protetti nistgħu naslu għalija. Aw min semma wkoll ir-regolament ta' Dublin, aħna ma rridux riforma kosmetika. Il-President illum kien ċar fuq dan, hemm bżonn ir-riforma nagħmluha u naraw li regoli ta' Dublin ikunu verament solidari biex verament immorru l-qudiem fis-sistema li l-sistema li għandna palissa mhix sostenibbli. Issa, il-koll nafu li M'hemmx soluzzjoni faċli għal din l-isfida li qed niffaċċjaw, imma ħaġa hija ċerta rridu naħdmu flimkien u mhux kontra xulxin dan japplika għall istituzzjonijiet tal-Ewropa, għall l-Istati membri imman kif meta nitkellmu fuq relazzjoni mal-ġara tagħna. Grazzi ħafna. Commissioner, colleagues, before I give the floor to Grazzi. Kollegi, qabel ma nati il-mikrofonu l president tal-Kunsill, nitlob il-dawk li qegħdin fil-kuruturi biex e, eh, eh, jisimaw dan id-dibattitu. President Tusk kek joġbok. Grazzi ħafna. Hemm ħafna aspetti ta' dan id-dibattitu li nixtieq insemmihom. L-ewwel net il-rilokazzjoni il-rilokazzjoni se jkun wieħed mill-elementi ewlenin ta' soluzzjoni Ewropea għal kriżi u f'dan ir-rigward għandna bżonn ta' solidarjetà dwar dan m'għandix dubju. Imma ikun żball jekk aħna namluha l-lodda ewlenija tal-politika tagħna għaliex dan isservi bħala inċentiv għal iktar flussi migratorji ħeġġeġ l-immigranti potenzjali biex eh, jiġu għana l irridu noqdu attenti fil-mod kif aħna nikkomunikaw mad-dinja ta' madwarna. Fil-dibattitu eh, il-presidenti Kamal u Verhofstadt irreferew għall-istatistika dwar l-immigrazzjoni illegali fil-kontest tal- ir-rotta l-antika ġifiri dik li taqsam il-Mediterran. Jena dejjem noqot eh, b'sebajnejn meta nħares lejn l-istatistika u għandi raġuni valida għalfejn noqot b'sebajnejn. Imma naħseb illi forsi l-lum ta' min wieħed eh, jiddiskutjon ftit. L-ewwel ir-rotta tal-Balkani huwa veru illi 150,000 immigrant illegali waslu fl-Ewropa mill-bidu ta' din is-sena l Imma in-numri qegħdin jonqsu xar wara l-ieħor. Minn rip ta' 70.000 f'jannar għal 50.000 f'Ifrar għal 30.000 f'Marzu u madwar 1.000 biss f'April. Immaġinaw kieku biss fix xar ta' jannar fil-illa ta' xitwa waslu 70.000 immigrant. Kemm kienu jaslu f'April li kieku aħna ħadniex azzjoni? It-tieni huwa minnu wkoll li mill-bidu ta' din is-sena l-hawn 20.000 immigrant illegali waslu fl-Ewropa permezz tar-rotta li taqsam il-Mediterran u in-numri qegħdin jiżdiedu. Imma m'hemmx Sirjani fosthom ċittadini ta' pajjiżi Afrikani bħal is Somalia, il-Gambja, ir repubblika tal-Gini u il-Kosta tal-Avorju. Xi fisser dan? Ifisser li kieku aħna ma konniex għalaqna il-rotta tal-Balkani tal-Punent, bħalissa kieku għanna tlieta jew ħames darbiet aktar immigranti dawk mill-Afrika li qed jaslu għanna permezz tal-Libja u anki dawk illi issa twaqfu fuq il-frontieri jew inkella qataw qalbhom milli jaqsmu il-baħar ħafna għalu l-lum li l-priorità tagħna għandha tkun illi inwaqfu din il-gwardja tal-kosta. Jiena naqbel ma l-ideja la volja dan il, din is-sistema dawn il-gwardji mhux se jkunu operattivi qabel l-aħħar ta' din is-sena. Hija possibbli imma għandna nistaqsu lil nfusna x'għandhom jagħmlu dawn il-gwardji il gwardji tal kosta eh, E, iwaqfuhom il dak li jridu jidħlu fl-Ewropa jew iwaqfuhom u jiċċekkjawhom. Naħseb illi għandhom iwaqfuhom u jiċċekkjawhom li fil-fatt allura huwa hija l-istess azzjoni kontroversjali ħafna illi aħna qegħdin nużaw bħalissa. L-ewwel net aħna għanna nistennew illi il-Gwardja tal-Frontieri Nazzjonali tamel sema il-Gwardja tal-Kosta Ewropea għanda tejn lil dawk illi għandhom bżon lajnuna imma ma tistax tissostitwihom. Grazzi ħafna President Tusk. Grazzi kollegi, id-debattitu huwa mitmum ninforma lill-Kamra li qabel ma ngħaddu għas seduta formali mal-President tar-Repubblika Portugiża, Sur Verhofstadt, Sur Verhofstadt qed nipprova nagħmel avviż. Tippermetti li nkompli? Mela jiena rrid ninforma il-Kamra li qabel ma jkonna il-seduta solenni eh, se jkonna it-tlet istituzzjonijiet illi se